Dear colleagues, it is uh, time to start. And Aziz kollegi, mela nistaw nibdew bl-ewwel punt tal-aġenda tagħna li nadottaw l-aġenda jekk mawx oġġezzjonijiet l-aġenda tista' tiġi adottata. It-tieni punt huma aħbarijiet min-naħa tal-President nixtieq ninformakom mill-missjoni tal-Parlament Ewropew fil-COP21. Id-dokumenti inkludu r-rapport mill-missjoni tal-Parlament Ewropew għal 21 sessjoni tal-UNFCCC, l-konferenza tal-partijiet tal f'Pariġi bejn is-17 u bejn is-7 u 12 ta' Diċembru kena il 27 ta' Deċembru kien fuq il-negozjati, issa fuq il-nek, fuq il-negozjati dwar il-NEC, National Emissions Ceilings, il-Parlament adotta l-mandat tiegħu fil-Ottubru ta' sena l-oħra. Il-tim ta' negozjati ser ikun mamul mill-President Rapporter u Rapporters. Il-Konsil adotta l-approċ ġenerali f'Diċembru u l-ewwel trialogu huwa skedat għal ġimgħa d-dieħla fil-ħamis 25 ta' frar. Issa, it-tielet punt, uh, workshop fuq il-communicable diseases, respons Ewropew għal HIV, TB u l-hepatitis C. Se jkun hemm workshop fuq dan it-tip ta' Mart, l-HIV, TB u l-hepatitis C, organizzat mill-grupp ta' ħidma ta' saħħa e, immexxi minn Glenis Wilmot u Alois Peterle li se jkun fi 17 ta' frar illum fin-nofsija f'kamra ASP 3G2. Nishtiq nħabbilkom u koll bidla fis segretarjat tal-Komitat tal-Ambjent wara erba snin fis segretarjat tal-Ambjent Nora Kovaceva ser tħallina biex tissieħeb ma' segretarjat tal-Komitat tankjesta emis. Nishtiq nirringrazzja għax-xogħol eċċellenti tagħha fejn jenet il-membri ta' dan il-komitat u nawgurala għaxxol il-ġdid tagħha. Nirringrazzjawha. Illum għanna l-interpretazzjoni disponibli b-21 lingwa u bħassoltu il-fajl huwa disponibli online permezz tal-applikazzjoni e-meeting u din il-laqa se tiġi imxandra online. It-tielet punt fuq l-agenda tagħna l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-25 ta' Ġunju, 29 ta' Ottubru u il-laqa tal 9 sa' l-10 ta' Novembru jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet sa tmiem il-laqa il-minuti ser jiġu approvati. Nistaw issa immorru għal punt numru 4 fuq l-agenda, anzi numru 5, strateġija għal reġjun tal-Alpi. Nibdew billi natu il-mikrofonu lil l-sur l-onorevoli Renat Briano. Umbat nibdew bil-round ta' diskussjonijiet biex shadow rapporter u l-bqija. Jekk joġbok, onorevoli. Grazzi tassew, sur President. Eżis kollegi, illum f'dan il-komitat ser nibdew nibnu dan l-opinjoni li tirrigwarda strategija tal-Unjoni Ewropea għal-reġjun tal-Alpi Dan din l-opinjoni li jiena bat hija waħda pjuttost eh, limitata għaliex eh, peress illi kont limitata bla monta klim li xtaq nuża ma stajċ ndaħħa l-aspetti kollha differenti ambientali li jirragwardaw dan ir-reġjun iżda bix-xogħol li se nagħmlu flimkien anke permezz tal-emendi u mal-rapporters l-oħra ninsab ċerta li ser jirnexxielna noħorġu b'opinjoni li tkun tinkludi l-aspetti kollha relevanti. Jiena xtaqt li nitlaq mill-punt rigwarda dan ir-reġjun li huwa reġjun ċentrali mill-aspett ġeografiku fl-Unjoni Ewropea. Għandu ċertu karatteristiċi ġeografiċi u naturali uniċi huwa wieħed mill-iktar żoni sinju rikki fid-dinja eh, mill-lat ambjentali Il-reġjun però għandu ukoll ċertu sfidi d-demu. Għanna il-fenomenu ta' globalizzazzjoni ekonomika u dan l-ekonomija f'dan ir-reġjun għandha xejrit pjuttost uniċi, hemm il-koll kustjoni ta' tibdil klimatiku u tal-enerġija minn sorsi differenti u anke il tibdiliet fit-turizmu u anke l-pożizzjoni importanta tagħha li hija punt importanti ta' transitu fl-Ewropa li jekk jidħol ukoll l-aspett ta' konnettività li jorbot anke mal-aspett ambjentali. Għalhekk aħna xtaqna nuru kif il-politika ambjentali u jidħlu fl-azzjonijiet kollha differenti li jirrigwardaw din l-istrateġija. L-istrateġija tal-Reġjun tal-Alpi kif jitlob anke kif jitolbu anke liġijiet Ewropej. Is-suġġetti li nixtiequ nifokaw fuqhom huma varji, per eżempju, l-ewwel wieħed l-ewwel aspett ambjentali jgħid illi dan ir-reġjun għandu potenzjal ħafna, għandu ħafna potenzjal mill-aspett naturali u għandu wkoll ħafna varjetà ta' ekosistemi fih. Meta naħasbu f'dan ir-reġjun naħsbu fil-reġun fejn hemm l-Alpi, imma hemm naħsbu fil-muntanji, imma hemm żoni wkoll li qegħdin mal-baħar għalhekk għandna varjetà ta' ekosistemi differenti ħafna, żoni muntinjużi, żoni ta' pjanura u anke saħansitra żoni tal-baħar. Għalhekk għandna dawn l-ekosistemi differenti ħafna. Apparti minn hekk għandna wkoll għanna anka reġjuni li huma żviluppati f'dan ir-reġjun. U għand anke żoni li huma inqas popolati li ivarjaw bejniethom. Per eżempju, għanna zoni fejn il-popolazzjoni qed tixjieħ m'hemmx daqshekk popolazzjoni, u mbagħad għandna zoni oħra fejn hemm iktar turiżmu u fejn l-iżvilupp huwa brata pjuttost iktar differenti. Iż-żoni montanjużi jirrappreżentaw mill-aspett ambjentali il-ofol li fuq jitibni din l-opinjoni. Għalek għandek din ir-rabta bejn il-żoni li huma żviluppati u dawk li mhumiex popolati biżejjed u dawn jirriflettu l-problemi kollha li jistgħu nistgħu nikkonsidraw dan ir-reġjum. Per eżempju, fil-muntanji tagħna m'hemmx bżejjed agrikoltura u forestrija u il- dak li jorbot ma' tibdil f'klimatiku, riskju għala arar, per eżempju, u kol jorbot ma' riskju li jinsab fihom dan ir-reġjun, għalhekk għandek din ir-rabta ta' bejn il-belt u l-kampanja. Is-suġġett ta' tibdil klimatiku illi li diskutejna ħafna fid-dettall f'dan il-kumitat huwa wieħed mill-elementi prinċipali. Dan jista' jwassal għal riski għall aspett ġeografiku u nixtieq li niffokaw ukoll fuq il-fatt li anke qed jinħall ħafna silġ li wassal għal problemi oħrajn Issa l-ekonomija ċirkolari u li ninvestu iktar f'din l-ekonomija billi nażlu prodotti li ġejjin minn dan reġjun, per eżempju, servizz li ġejjin minn reġjun, l investimenti mbagħad li eh, jirrigwardaw il-tibdil klimatiku inkluż il-ġestjoni forestrali u tal-agrikultura u anke fil-aspett ta' l-enerġija li tiġġeddet u sorsi ta' enerġija sostenibli il-bżon illi anke dwar l-użu tal-art għaliex għandek din il-differenza bejn zoni popolati u oħrajn li huma inqas popolati li għandhom għalhekk ħtiġijiet differenti li nużaw l-art b'mod sostenibli u fatt importanti ħafna hemm ukoll ħafna zoni protetti li jistaw ikunu xempju ta' prassi tajba ta' sostenibilta li tista' tiġi għatwata f'partijiet oħra mbagħad hemm ukoll l-aspett ta' governanza li anke qiegħed fid-dossier tal-Kummissjoni u li nistgħu anke naħdmu fuqu biex ninvolvu dawk kollha interessati. Kif kont qed ngħid ukoll nitilqu minnaw biex naħdmu fuq dan il-punt fid-diskussjonijiet li jmiss anke mill-emendi li ser ikolna naħseb li nistaw nibnu opinjoni importanti għal reġjun li huwa strateġiku ħafna. Grazzi, mela issa nistaw nibdew bil-ewwel Shadow Rapporters mill-PPE l-Onorevoli Kostinger. Grazzi tassew, Sir President. Jina nishtiq nirringrazzja il-tfassil ta' din l-opinjoni għaliex dan huwa suġġett importanti ħafna u naħseb illi il-kol kemm aħna importanti li nikkoperaw b'mod effettiv biex niksbu xi ħaġa konkreta għal dan ir-reġjun. Din l-istrateġija Ewropea hija importanti ħafna għal koordinazzjoni f'dan ir-reġjun. Nemmen ukoll illi l-involviment ta' stati ambientali huwa wieħed mill mira ta' din l-istrateġija u Jiena kontenta li dan il-kumitat se jkun jista' jikkontribwixxi b'mod konkret. Jiena nemmen ukoll li dan nistgħu niksbuh flimkien. Nixtieq inkompli ma' numru ta' punti li jisemmew f'din l-opinjoni. Punti li nixtieq eh, insemmi. Per eżempju fejn tajt iż-żoni montanjużi hemm ħafna aspetti pożittivi u punt erba' għandi mistoqsija għal-rapporter. Jgħat tissemmi l-investiment għal-tibdi, għal-adattazzjoni għal-tibdil klimatiku u li kunem dan investiment disponibli. Il-mistoqsija tijaj xtip ta' investiment finanzarju għat tirreferi għalih u minn fejn se jiġu il-fondi. Għalix dawk li jaħdmu f'żoni montanjużi jafu illi memx daqstant rispondi għal dan it-tip ta' żviluppi fil- fil-pajis fil fuq livell nazzjonali u ridu għalek nużaw dak li għandna b'mod eh, effettiv. Paragrafu 6 dan huwa importanti ħafna. L-użu ta' l-art din mhix xi ħaġa li nixtiequ nirregolaw iż-żejjed ħafna persuni li jiexu f'dan ir-reġjun eh, naħseb jaqblu miegħi. Ma nasibx li jkun effettiv fin imponu ċertu affarijiet min jgħix fil reġjun jaf illi sostenibilta hija s-soluzzjoni fuq paragrafu 7 qed ngħidu l dawn iż-żoni protetti qed nindiskrivuhom bħala laboratorji dina bħala testing ground. Jiena ma toġobnix din il-frażi għaliex maħniex qegħdin nirrispettaw il dawn il-persuni li jgħixu f'dawn iż-żoni u li qegħdin jagħtu valur f'dawn il reġun ir-reġjun. Ma naħsibx illi jagħmel sens illi għanna niddeskrivu dan, dan il reġun dan il-mod, għax qed jimmina anke l-valur ta' dan il reġun u dan il-persuni jixtiequ jkompli jgħixu f'dawn iż-żoni protetti u jekk noqdu nesperimentaw tista' tmur xi ħaġa ħażin u ma sibx li ser jgħin biex dan din tkun żona fejn wieħed jista' e, jgħix issa fl-agrikoltura fi żoni montanjużi li huma ta' ċertu importanza. Jekk ma tinħadimx l-art f'dan ir-reġjun, se jkun hemm wis siġar allura diffiċli li wieħed jaħdem l-art. Għalhekk ridu noqogħdu attenti biex ma jkunx hemm wis kopertura ta' siġar. Nittama li jirnexxilna noħorġu issa b'opinjoni li tkun waħda ta' suċċess. Grazzi l Tort minn fissem li sijar. Grazzi tassew. Sir President, u grazzi Onorevoli Briano għal dan ir rapport eccellenti li sar sissa. Jena u koll eh, nishtiel niddiskutu dawn l-aspetti importanti. Aħna għanna Għana fid danimarka u kol għanna ħafna riservi naturali u anke produzzjoni ta' ċertu ikel partikolari f'dawn ir-reġjuni. Iżda l-istrateġija għaż-żoni ta' żoni tal-Alpi nistaw nużaw rizorsi eżistenti sabiex nindirizzaw problemi relta tema zvilup. Din l-istrateġija meta mqabla ma' strateġiji oħra li adottat l-Unjoni Ewropea għal reġjun tal baltiku jew tad-Danubju, din l-istrateġija hija ibbażata fuq inizjattivi reġjonali kif għandu jkun. Din l-istrateġija għal dan ir-reġjun tinvolvi madwar 80 miljun reġjun b'48 48 reġjun differenti f'bosta stati membri, inkluż żewġ pajjiżi l mhumiex stati membri li xtinxanu l-Iżvizzera. Nemmen li eh, fondi Ewropej għandhom jiġu użati għall-istrateġija reġun tal-Alpi flimkien ma' politiki oħra meħtieġa sabiex ikun possibbli illi dan l-aspetti jiġu konsidrati fl-implementazzjoni tal-istrateġiji komuni, pal per eżempju it-tniġġis ambientali, l-investiment l-kompetizzjoni, l-innovazzjoni, l-agrikultura, l-forestrija, l-użu tal-art, l-enerġija u kustjonijiet klimatiċi, it-turizmu u it-trasport. L-aktar aspett importanti huwa illi memx bżon ta' sorsi oħra ta' finanzjament. Titkun strategija makroekonomika li tuża eh, fondi eżistenti. Nitlob il-Kommissjoni biex toħroġ bi pjantazzjoni għal dan ir-reġjun biex nelbu dawn id-djofijiet li għandu dan ir-reġjun. Sabiex ukoll nistgħu niżguraw sabiex ikollna il-kondizzjonijiet adegwati għal kożini territorjali f'dan ir-reġjun. Fortunatament iż-żona ġeografika għal din l-istrateġija tal-Alpi miex iffokata f'reġjuni li huma taħt il-konvenzjoni jew diġà taħt il-konvenzjoni tal-Alpi. Pal per eżempju bliet kbar u ċentri industrijali. Dawn ir-reġjuni huma involuti b'mod dirett f'din l-istrateġija u nixtiequ li jkomplu jiġu involuti fix-xogħol li nagħmlu magħhom fil-futur. Grazzi. Grazzi tassew. Issa fisem l-għaldel l-onorevoli Ulrike Muller. Grazzi tassew, sur President. Jena u koll nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal prezentazzjoni ta' dan dawn it-tmin paragrafi. Mux neċessarjament naqbel ma kollha kemm huma u rigward ta' l-importanza ta' l-ambjent u l-biodiversità. Il-biodiversità hija importanti ħafna anke l-agrikoltura u l-forestrija. Irridu nżommu f'moħħna illi neħtieġu l-biodiversità. Anke Eh, fil-rigward tal-bdewa kollha u persuni preżenti f'dan ir-reġjun ilhom jaħdmu f'dan ir-reġjuni għal eh, sekli sħaħ. Nixtiequ naraw jekk eh, nasab jekk ser nisforzaw agrikoltura intensiva, ħafna minn din il-biodiversità ser tisparixxi. Anke il raġuni għaliex ħafna persuni jitilqu minn dawn ir-raġuni. Għalhekk anke din il-biodiversità ser tonqos. Għalina l huwa importanti ħafna nisħu l-rwol tal- tal-kulturi differenti, tal-biodiversità u l-ekosistemi differenti f'dan ir-reġjun. Anke nixtieq unħarsen l-importanza tat-turizmu. irridu anke nisħu fuq l-inizjattivi eżistenti fiż-żoni ta' l-Alpi biex niżguraw illi turizmu ikun turizmu minajr forza. Turizmu li, li tħalla jaħdem b'mod normali. Imbagħad fir rigward l-enerġija li tiġġedded u l-enerġija alternattiva irridu li inħarsu lejn l-importanza ta' dan kollu fir rigward ta' trasport. Għaliex jista' jkun li jkun hemm anke tnaqqis fuq l-impatt ambjentali bħal pereżempju l-integrazzjoni ta' ċertu networks anke fl-aspett infrastrutturali. U modelli li jridu jiġu żviluppati fiż-żoni montanjużi mod partikolari ċat li tkellem qabli, bħal ċat li tkellem qabli jina u kol għandi xie mistoqsijiet. Per eżempju, fuq il-punt numru 7 fejn qed nitkellmu fuq iż-żoni protetti li jirrappreżentaw dan il-laboratorju għall aħjar prassi. Jiena ma din hija xi ħaġa pjuttost illi iżbeżżani għaliex tista' tfisser li ta' timponi ċertu affarijiet fuq dawn il-persuni li jgħixu f'dan ir-reġjun. il reġjun Imbat eh, punt numru 6 l-użu tal-art u l-okkupazzjoni tal-art. Bħal relatriċi nemmen illi l-użu tal-art irrid ikun e-, qed ikun wiesa iżejjed irridu nlimitaw forsi xi ftit iktar. Imma irridu nieħdu azzjoni skont il-liġijiet anke għall-użu tal-art u ma naħsibx li nistaw naslu biex nilħu dan il-punt. U fuq punt erba jina u kol nishtiq li tispiegawna dan il-punt jekk joġobkom mill-bqija se nresqu l-emendi tagħna. Fl-opinjoni tiegħi m'hemmx bżonn ta' finanzjament separat irridu nużaw programmi li diġa huma fis-seħ. Fil-Kumitat tal-Agrikultura wkoll ser nitkellem dwar Interreg li jaħdem tajjeb ħafna fuq livell reġjonali u lokali. Forsi dan ukoll nistgħu nqisuh bħala parti minn din l-istrateġija sabiex l ġielet li tiġġedded l agrikultura jkunu jistaw ikomplu jitmisċaw il qoddim Grazzi għal darbohra li relatriċi nistennew ukoll bħerqa għal diskussjonijiet li se jkollna grazzi tassew. L-Onorevoli Koneċna. Jena għet nieħu post l-Onorevoli Torres Martinez Eh, fissem il-gwa li ħejjit li diskors biex naqsmu l-anijiet komuni tal-Kommissjoni fil-komunikazzjoni li batet fl-evaluazzjoni għall l-aħjar użu effiċenti tal-fondi Ewropew Ewropej u rizorsi finanzjarji. Irrid ikollna investiment utli li jiżgura żvilupp ekonomiku fir-rispett lejn iż-żoni rurali u montanjużi anke brispet lejn dawn il-komunitajiet konċernati. Fil-bidu ta' Marzu, żewġ sati membri Franza u l-Italja ser jiltaqgħu biex jaraw kif ser jonfqu dawn il- 800 miljon euro u kif jistaw jintegraw dawn l-spejjes. Ridu jikkonsidraw it-nġis ambientali u u anke il rizorsi ta' l-ilma attivitajiet umana u kol għandha toqgħod lura milli tipproponi infrastruttura li tista' twassal l ħsara. L-investiment irid ikun adegwat biex jippermetti l ekonomiji lokali kemm fil-qasam tal-agrikoltura u dak tat-turizmu biex jiżviluppa sezzjonijiet sostenibbli fejn proġetti ta' favor l-ambjent jistaw komplu jiżviluppaw fil-waqt li jissu l-impatt eh, ambientali tagħhom inkluż evalwazzjoni tal-life cycle għal kull soluzzjoni. L-alpi ma nistawx inqiswhom bħala ostaklu, anzi huma opportunità biex nużaw l-arfin u l-kulturi differenti u nżidu l-kooperazzjoni bejn l istati membri konċernati fil-waqt li jiġi rispettati dawn iż-żoni sensittivi anke hemm infrastruttura li mhux tiġi użata f'dawn ir-reġjuni li affettwat l-aspett ġeografiku ta' dan ir-reġjun. Il-kelma laboratorju jista' jkun ta' dannu u li jista' ukoll jiġi interpretat ħażin. Aħna maħniex qegħdin f'laboratorju in vitro hawnhekk, hawnhekk qed nirrigwardaw anke in-nies u soċjetajiet U nixtiequ nsolvu l-problemi għandna dan il-paragrafu dawn il-ċittadini jridu jkunu involuti fit-teħet ta' deċiżjonijiet kemm mill-Stati membri u mill-Kommissjoni. Għalhekk din l-istrateġija għandha toffri l-istrumenti adegwati li jipprovdu dawn elementi importanti. Anke biex titjib il-benesseri ta' dawn il-persuni jkun hemm ukoll ħolqien ta' xogħlijiet. Thank you very much. And now for the Greens, Mr. Schleck. Mr Schleck, Schleck, Sa. Grazie ħafna, President. Meta niġu għal dan la bosta opinjoni jidirli illi bħalma najdu dejjem dawn il-mikro reġuni u ma mezz tajjeb biex nigvernaw ir-reġuni u l komunitajiet lokali fl-Unjoni Ewropea huma jikontribwixxu għal użu aħjar ta' fondi komunitarji permezz ta' proġetti konġunti. Nkunu nistgħu insibu soluzzjonijiet eh, sostenibbli, sostenibbli mill-perspettiva ekonomika kif ukoll dik ambjentali nixtieq nilqa' dan ir-rapport għax jitkellem fuq bosta problemi ambjentali u jindirizzhom b'mod xira. Nixtieq nżid tliet ħsibijiet però. L-ewwel dan ir-reġun illi huwa fil-qalba ta' l-Ewropa u huwa kultur naturali ta' komunikazzjoni bejn it-tramuntana u n-nofsinhar għandu fatturi illi għamilhom nagħmluhom il-bledmin illi jistaw jorbtu ħafna zoni differenti per mezz trasport dan għandhom impatt ukoll ambjentali jistaw jikontribixxu ukoll għal tipi differenti ta' tniċis per esempio kol dawk li jiġu miħsejjes u għalhekk. Qabel ma nibdow proġetti ta' infrastruttura ġodda per esempio, rabta bejn Lyon u Torino, hemm bżonn ta' analisi ta' tunnels il-ġodda illi se jisiru operazzjonali fl-Svizzera għandhom bżonn isiru qabel ma jsir dan il-proġett biex hekk ma jkunx hemm użu eċċessiv ta' dawn ir-rotot. Tini problema, tini ħsieb nixtieq naqsam magħkom. Għandu x'aqsam ma' xmajjar alpini. Kien hemm studju reċenti fejn 10% biss ta' dawn il-waterways ta' dawn ix xmajjar kienu ma kinux regolati, ċifir ma kienx hemm laqas il-kanals. Linja xi ħaġa għamluwa biex jevitaw l-arar u jużaw kemm jistaw l-potenzjal tal-ilma, imma għanna bżon nikkonsidra meta nirregolaw il-xmajjar dawn jitilfu U aħna u kol nitilfu per esempio sajt tradizjonali, nitilfu parti mill-stok tradizjonali tas sajt. Kollega diġa sema l-impatt tat turizmu. Nemmen illi għanna bżon li jkun turizmu sostenibli għax it-tibdil klimatiku wkoll għandu impatt f'dan ir-reġjun. Nafu illi ximdaqiet il-postijiet fejn ikun hemm l-skiing eh, li xijar jużaw eh, silġ artifiċjali. Di mhijiex xi ħaġa li nista' nappoġġa nasab dawn it-tlet punti huma dawk illi kellna bżonn enfasizzaw biex hekk ikun hemm gvernanza aħjar ta' dan ir-reġun is-Sinjura Tornano. Grazzi ħafna, President. Jina wkoll nixtieq nirringrazzja s-Sinjora Rapporter għax xogħol tagħha u naqbel magħha pjuttost. Napprezza l-iktar Sinjura illi apparti l-valur ekonomiku tal-ambjent bħalma inna najdu fid-dibattiti tagħna fl-analisi pereżempju tal-revizjoni tal-biodiversità f'nofs triq, speċjalment meta titkellem fuq il-potenzjal ambjentali u tal-pajsaġġ. Nasib li huwa importanti ħafna li nisqu fuq il-ġit kulturali ta' risorsi ta' tal-spazji tagħna għax din ir-rabta ma' l-art f'dawn ir-reġuni alpini nkunu nistaw u kolla attiraw l-attenzjoni ta' ċittadini tagħna għal kawżi ambjentali. Insisti fuq ir-rilevanza ta' ċerti politiki transnazzjonali fir-reġjun Alpin illi ferm iktar ġustifikatu għandu bżonn trattament Ewropew, pereżempju iktar mix xogħol li ma jieġiġ minn strategija mikroreġjonali imma huwa immirat mill komissjoni Naħseb illi l komissjoni għandha bżonn iktar eh, tkun attenta biex toħroġ analisi preċisi biex turi l-valur miżjut Ewropew permezz ta' azzjoni ta' prevenzjoni jew ta' tefir ta' riski naturali li huma lokalizzati u mhux xi oriġni oħra supposti li huma globali. Għandi mistoqsija, senjura. Numu għal l-istrumenti eh, adattati biex nkunu nistgħu ntaffu il riskju biex hekk nkonna l-impenn tal-partijiet kollha interessati lokali. Nixtieq nkun naf il-perspettiva tiegħek. ċerti problemi anki dawk ambjentali għandhom bżonn jiġu trattati mill-istati u mill-reġuni u naħseb hawnhekk sensibu il-limiti tal-politika makroreġjonali u dan biex nkunu iktar effiċenti. Grazzi President. Grazzi, is-sur Dorfman imess issa. Grazzi ħafna, President. Naħseb il-rapporter resqet dokument interessanti. Xiftit kommenti minna ħati għajsa. Su norbot ma xiftit punti tal-kollegi li ħadu diġa l-kelma. Il-kontenut tal-rapport dak li għajt fuq iż-żona alpina riskju ta' stabilità meta niġu għal attivitajiet ekonomiċi li għanna bżonn fil-fatt stabilità għal dak sfruttament tal potenzjal tal-ilma għax ħafna nisu kollet qed iħallu dawn ir-reġuni. Il-problemi li għanna f'dan ir reġuni huwa mħabba l-eżdu demografiku u il bidiba mumiex qed iħarsu l-ambjent kif kienu jagħmlu fil-passat. Għalissa għanna biżejjed mekanizmi ta' protezzjoni ma m'għandniex kondizjonijiet ideali dak li huwa l-użu tal-art. U għalhekk meta niġu għal paragrafu 6 fejn rapporter titkellem fuq kondizjoni ġodda għall-użu tal-art mat fil-paragrafu 7 rapporter tajt illi dawn il-żoni Eh, protetti jistaw ikunu zona ta' testjar għal prassi ġodda, ma naħsibx li ħaġa fattibli ma nistawx naplikaw dak li hemm fil-żoni protetti għal żoni oħra. Aħna għanna miżuri ta' protezzjoni illi jagħmlu mill-attività u jagħmlu il-ħajja tal-persuni li jgħixu hemm ferm iktar diffiċli ħanati eżempju l relatat tal-biodiversità tajjeb li jkunu l-orsijiet u l-lupi u kolliġ introdotti b'dawn il-żoni imma eh, jekk ehm, it-tifel jew tifla jmorru l-iskola u mbagħad se jintaqgħu ma' xi lupu jew ma' xi ors waqt li sejrin l-iskola din mhijiex ċajta u għalhekk xi rridu x'mit lupi li jiġru għal-żona alpina jew nixtiequ li n-nies jibqgħu f'dawn ir-reġuni speċjalment f'dawn il-żoni periferiċi. imma uh, eh, anki nis li qed jgħixu f'żoni iktar remoti, pereżempju fuq U sitset Walek nista' pereżempju norbot ma dak l-qalt il-kollega fuq regolamentazzjoni eċċessiva ta' xmaja. Umma tistaw tiġu pereżempju f'dawn il-żoni alpini u jkun hemm ħafna xita u m'għandniex regolamentazzjoni ta' xmajr ikun hemm arar tal-irħula ovvjament aħjar li kieku ma jkunx hemm reglamentazzjoni ta' xmajer u rapporter iġi minn zona fejn taf xiġri jekk ma jkunniex regolamentazzjoni eh, tal-iħi xmara ma nikontrollawx il-flussi taf xiġri meta jkun hemm id-disastri Issa meta niġu għal silċ li għal prodott artificialment aħna għanna bżon u għem għanna bżon tħul, tħul tana jiġi minnem, il-reġun tijaj kiko ħat ma kien sejġi għall-skiing li kieku ma kennex il-silċ artificiali, ma narax problema. Jekk aħna edin ehm, niprofaw nisfruttaw l-ilma, ovvjament din l-istess ħaġa bħal silċ artificiali, għal-menu jikonna Eh, staġun turistiku u n nissi kollom il-xol jistaw jibqaw emmek. Grazzi ħafna President jien u koll niġi minn ċirkoskrizzjoni li għanda il-zona alpina kolla franċiza jiena ovvjament nafsof din is-sistema u kontenta ħafna illi għedin it-kermu fuq il-svilup ta' reġun alpin li għandu potenzjal kbir, kolħat jgħidu fil-qassam tal-ambjent, tal-agrikoltura, kif ukoll ovvjament il-bidja stess u anki fil-qasam tal-staġun turistiku. Issa, żvilupp ta' turizmu sostenibbli jista' tassow jgħix mal-rispett tal-ekosistemi eh, tal-gruppi lokali Jidid li dija ħaġa importanti u essenzjali għall iżvilupp tal-żoni alpini u fejn dawn iż-żoni ovvjament ma tantx baqa' nies. U għalhekk għandna bżonn dejjem nikkonsidraw dawn il-punti, u għalhekk dak li jien nixtieq din l-opinjoni huwa illi nsemmu ftit iktar it-turizmu. Naf li t-turizmu forsi ma jaqax taħt il-mandat tagħna, imma iż-żama ta' potenzjal tal-pajsaġġ ta' dawn iż-żoni alpini għal anijiet turistiċi hemm bżonn jiġu msemmijin fit-test. Huwa minnu illi forsi ma jitx ikun l-qalba tal-opinjoni tagħna naqbel, imma la derba fil-premessa qegħdin nitkellmu fuq ir-rispett tal-iżvilupp sostenibbli naqblu l imma lanqas ma nistaw inkunu apposti għall iżvilupp ta' turizmu f'dawn il-żoni. Per eżempju dawn il-postijiet fejn wieħed imur jagħmel l isking u għalhekk hemm bżonn bil-fors li jkun hemm biżejjed silġ Xi tliet sin ilu aħna adottajna test fuq l-studji tal-impatt ambjentali illi jipprevedu dispożizzjoni tant stretti illi dawn id-dispożizzjonijiet raznu l-iżvilupp tal-infrastruttura ta' kwalità f'dawn iż-żoni fejn hemm riskin u għalhekk nattiru l-attenzjoni tal-kollega tagħna hemm svilupp turistiku li jista' jkun armonjuż eh, jirrispetta l-protezzjoni ambjentali imma ma rridux ninsew il nozzjoni tal-iżvilupp huwa essenzjali. Issa l-kollega tkemmet eh, fuq l-infrastruttura bħal mikiku erma jina nfakkar illi fil-żoni tal-Franċiżi Eh, it-trasport ta' dawn il-trakijiet per eżempju huwa problema problema kbira ħafna per eżempju it-tunnel bejn Lyon u Torino se jkun jista' jippermetti eh, soluzzjoni eh, ta' dawn il-problemi u jkun hemm arja nadifa f'dawn iż-żoni alpini u hemm bżonn insolvu dawn il-problemi qabel ma ngħaddu ġudizzju u naqtaw sentenza fuq dawn l-affarijiet. Grazzi ħafna much. Now, Mr. Pederle. is Pederle. Grazie ħafna, President. Jiena kuntent ħafna illi fl-aħħar mill-aħħar aħna sirna konxi tal-fatt illi għanna bżon nadottu, nadottaw strateġija integrata. U din l-istrateġija bżon nużawa biex nindefinixxu l-approċ tagħna għal-reġjun Alpin u dan huwa reġun tant importanti. U eh, dan din hija żona mill-iktar sensittiva mill-att ekoloġiku u jistħoqlu attenzjoni partikolari. Kont eh, kuntenta nisma s-sur Dorfman li tkellem fuq in-nies, għandna bżonn nifakaw fuq in-nies. Kemm hemm nies illi tassew jgħixu din iż-żona alpina? ovvjament alternativi ekonomiċi u possibilitajiet oħra huma differenti eh, per eżempju fil-widin. Għanna bżon niżguraw ruħna illi il-patrimonju kulturali żommuh eh, f'dan ir-reġjun alpin. Għattu iktar attenzjoni għal dan il-wirt storiku. L-idea hija li naħdmu fl-imkien u naħseb illi għanna bżon nipjanaw u nikkoordinaw bir ħafna l-attivitajiet tagħna. Naħseb illi dina opportunità ta' dep għalina biex namlu ferm iktar fil-qasam tal izvilup sostenibli fil-reġun alpin nistaw nuru kemm aħna b'saħħitna. Nistaw nużaw kunċenti integrati għanna bżon nifokaw fuq strateġija waħda u nikonsidraw it-turizmu, l-enerġija, l-agrikoltura, kif ukoll oqsma oħra importanti smajt ħafna kummenti tajbin dan id-debattitu u jider illi nistaw naqblu il-koll. Grazzi, President. Thank you very much. In... Grazzi ħafna. Narqu d-debattitu b'xi kummenti minn membri tal-Parlament, Kommissjoni u nisimaw xandax xtajti. <clears throat> Auch von unserer Seite zunächst äh, herzlichen Dank. Grazie ħafna President. Aħna u koll nixtiequ minn qabna nirringrazzjaw eh, għal kontribuzzjoni ta' rapporter. Jena sanżon fil-qosor ħafna. Nibda. Unajt, illi aħna nilqaw il-fat li mill-bidunet għedin nefasizzaw il-fat li l-ambjent huwa silsila ta' kwistjonijiet sensitivi u ikopri oqsma ta' politika ġenerali hemm eh, eh, hemm difatti stqarrija pożittiva fil-paragrafu 2 li jgħid li l-Steering Committee li jipprepara l-istrateġija għamel ix-xogħol kollu ta' tlistija daw l-aħħar snin u raġuni tajba ħafna iddeċida illi inkludi strateġija f'żona illi biċċar tmur lilin mit-territorju tal-Konvenzjoni Albina li mur partijiet ta' tramuntana tal-Bavarja il-Baden-Württemberg kif ukoll il-Ligurja fl-Italja. U għalhekk eh, stajna eh, tassow ikonna tfassil fi iktar wiesa. Hemm bżonn nirrikonoxxu li dawn il eh, postijiet fejn hemm ħafna nies joqogħdu bħal Vienna, Milan, Munich huma dawk illi huma ta' ostaklu għal konnettività u f'dawn ir-reġuni hemm ħafna potenzjal. Tkun ħaġa tajba li kieku nistgħu nirrikonoxxu forsi u ndaħlu xi sfumaturi oħra dan il-parti tat-test maħniex ċerti mija fil-mija il-reġun se jkompli Eh, jikber, kien hemm riforma reġjonali fi Franza waħda reċenti huwa possibbli li l-Auvergne u l-Burgundy jiġu wkoll imdaħla f'din il-lista u hemm partijiet oħra li mhumiex konsiderati parti per se mill-żona alpina. Imma inħossu illi nistgħu ntejbu il-konnettività alpina Issa paragrafu iħor, darba fuq il-paragrafu erba. Nemnu illi hawnhekk qed kopru il palastru ambientali tal-paragrafu 9 ukoll imma 6, 7, 8 u 9 tal-pilastri ambientali ma jkoprux biss il-tibdil klimatiku jew problemi relatati ma' tibdil klimatiku, ma' kwistjonijiet oħra tkun idea tajba li forsi nistgħu nikkonsidraw fil-paragrafu erba' li ikonna tfassil li jkun wieħed iktar ġenerali. Dawn huma il-kummenti li DG reġġu tixtieq tagħmel u ngħaddi l-kelma issa lil kollega mid DG Environment biex nkun naf nafu il-perspettiva tiegħu. Grazie Grazzi ħafna kumment qasir ħafna fuq wieħed mis suġġetti ewlenin tad debattitu paragrafu 7 fuq il-żoni protetti bħala żona ta' testjar. Ovvjament, il-referenza per se għal-żoni protetti hija pożittiva ħafna, hemm ukoll referenza ċara ukoll fl-istrateġija imma huwa minnu illi din iż-żona ta' testjar tista' tiġi mfassla jew mibdula għax tista' tiżvijana kif inhi mfassla u għalhekk jiena li kieku nappoġġa l-possibilità li nerġgħu nfasslu din il-parti. Mbagħad nixtieq nagħmel kumment qasir fuq il-fatt illi forsi jkun utli li nagħmlu referenza wkoll għall konvenzjoni Alpina għax probabbilment eh, ħud minnkom tafu din il-konvenzjoni tkopri kważi il-pajjiżi kollha tal-istrateġija kif ukoll e, Monaco ukoll tagħmel parti mill-konvenzjoni mhux tal-istrateġija huwa importanti li wieħed jiftakar li l-Unjoni Ewropea hija parti kontraenti tal-Konvenzjoni Alpina u ta' xi mill-protokolli tagħha u l-konvenzjoni u qafas legali saħħita għal attivitajiet kollha li siġu żviluppati fl-istrateġija mhux biss għal pilastru ambientali tal-istrateġija imma għall loqsma kollha pereżempju il-protokoll ta' trasport tal konvenzjoni alpina li jirrappreżenta diġa' pjattaforma qawwija għal kooperazzjoni fejn bosta dokumenti u inizjattivi diġa' ġew iżviluppati u lek tkun bażi solida għal din l-istrateġija l-aħħar punta bel manala il-konvenzjoni semmetu kol il-risoluzzjoni tal-Parlament tal-23 ta' Mejju tal-2013 fejn ġie enfasizzat il-ħtiġa il-allinjaw l-strateġija alpina l-konvenzjoni alpina u għalhekk nissuġġerixxi li nagħmlu referenza wkoll għal-konvenzjoni alpina bħala bażi soda għall-iżvilupp futur tal-istrateġija speċjalment fil-qasam tal-ambjent u fl-integrazzjoni ta' aspetti ambientali f'din il-strateġija. Grazzi ħafna. Thank you very much and before giving the floor. Grazzi. Qabel ma neġad il-kelma li relatur, nixtieq nfakkarkom daqsxejn fuq kif ser naħdmu l iskadenza għall-amendi l-24 ta' frar il-votazzjoni f-18 19 ta' frar u l-votazzjoni fil-reġi se tkun fil-15 16 ta' ġunju. Il-votazzjoni fil-plenarja għad tiġi konfermata. Il-Sinjura Briano. Presidente, e grazie a... Grazie President u grazie u koll il-kollegi kolla, anke l-Komitat Reġi u tal ambient għal punti kolla li tqajmu li juma utli ħafna. Nawla qabel kollox nixtieq niċċara punt importanti ħafna minħabba limitazzjonijiet eh, fi kliem li nistan uża f'opinjoni wassalt biex forsi fimtuni stemt ħażin. Għanna zoni kemm l-aspett demografiku, ekonomiku, ambientali li huma differenti ħafna. Jiena xtat li niffoka fuq iż-żoni montanjużi imma m'għandniex ninsew illi din dan ir-reġjun, dan ir-reġjun għandna anke żoni iktar urbani. Per eżempju, fuq l-użu tal-art kif eh, semmew u anke semmejtu korraġuni li ġejjin minnhom, l-użu tal-art naqbel li ma nimponux regoli stretti għal min jgħix dawn iż-żoni montanjużi. Anzi, bil-kontra, irridu nippruvaw inżommu l-popolazzjoni fil-montanji, fil-żoni montanjużi. Fil Imma l-effett tal-użu tal-art fil-bliet huwa differenti minn eh, zoni montanjużi u għalhekk belt pal Ġenova li jiena nafa tajjeb il-maltempu il l-arar f'Genova huwa minħabba li qegħdin nitilqu mill-muntanji minħabba li m'hemmx agrikoltura, tmexxija tal-forestri, tal-forest tal-foresti u anke it-tindif tal-ixmajjar. Tal, tal, tal, eh, tal u għet jintużda sa iktar sement. Rridu niktbu għalek biktar ċar biex ikonna politika adattata għal zoni urbani li mux neċessarjament tapplika għal zoni montanjużi. Għalek irridu li intejbu dan l-aspett u niċċaraw iktar. Naf xinuma id-diffikultajiet li tan-nies li jgħixu f'dawn iż-żoni u jiena f'din l-istrateġija din l-opinjoni nixtieq nelimina dawn l-ostakli li qegħdin iwaqfu li milli jsiru ċertu attività dejjem però b'mod sostenibbli. L-istess ħaġa tapplika għaż-żoni protetti. Hawnhekk ma xtaqx ngħid illi rridu nibnu ċertu park, per eżempju, jew inkella li ma natux valur l-użu ta' dan il-parks, hemm statistika li tajt li fejn hemm parks li jaħdmu tajjeb, il-turizmu jikber u anke l-aspett ekonomiku ta' dawk iż-żoni. Għalek, Iva naqbel ukoll innaħu il-kelma laboratorju, tajjeb naqbel ukoll li nerġgħu nqisu din il-frażi imma mill-aspett ta' turizmu u tal-aħjar prassi tajjeb li tkun involuta l-popolazzjoni għaliex dawn il-parks għandhom governanza li trid ukoll tinvolvi popolazzjoni jekk ma jkunux involuti mela mhijiex prassi tajba. Iva nfassu aħjar imma aħna li din kienet idea li xtaqna waslu. Issa fuq l-investiment naqbel mal-punt tal-Kummissjoni li meta ngħidu investiment li li jkun allokat għal adattament klimatiku, iżda għandna numru ta' suġġetti ambjentali, forsi nistgħu lek indaħlu dan is-suġġetti kollha u fuq l-investiment jiena xtaqt illi ikollna pjan għal dawn ir-reġuni li jistieden l-investituri sabiex jallokaw dawn l-investimenti b'mod strutturat u eh, bċertu kollaborazzjoni. Anke jena kellif f'moħħi l-pjan ta' investiment ta' Juncker li irrit anke jisir b'dan il-mod biex jinħolqu anke postijiet tax-xogħol ġodda ekoloġiċi. Jidirli illi e, weġibt li kulħadd e, għalhekk issa l-emendi jistaw jitress u sal ġemad d sal-24 ta' frar, għalek ser naraw il-se joħroġ mill-emendi imbat nlaqaw shadows kollha fejn intwerit fos flessibilta biex noħorġu b'opinjoni li jaqbel maħa kulħadd. Grazzi li kulħadd. Now we can uh, Grazzi. Issa nistgħu ngħaddu għal punti li nis fuq l agenda Ġifieri il rapport dwar progress fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli. Se nibda billi Naddi l-kelma li rapporter, Sinjura Marjana Peter, sabiex nisimaw l-opinjoni tagħha eh, f'din l-iskambju tal-opinjoni illi huwa l-ewwel wieħed ta' dwar dan is-suġġett. Grazzi ħafna, Sur President, kollegi. Illum għandi l-opportunità hawnhekk illi nippreżenta din l-opinjoni tal-Kumitat Envi fuq progress fil-qasam ta' enerġija li tiġġedded opinjoni li ħanaddu li l-komitat indek. Nishtiq informakom dwar il-problema ta' sim ta' kompetenza. Sim ta' kompetenza bej il-komitat Envi u Idrek. Ngrazzja lil eh, President Lavija illi talab li dapplikaw eh, regola 54 ta' regoli ta' proċedura f'dan il-rapport sabiex il-Kumitat MV jinata l-istess eh, status ugwali bħal Kumitat liħor. Peress li għaddu ma tlaħaqx stejjim, dan il-rapport fih biss 1500 eh, il-ittra. Il il allura ma jkoprix dak kollu li jiena xtaqt li nitkellem dwaru. F'dan ir-rapport jiena ffukkajt biss fuq dawk l-affarijiet li jaqgħu taħt il-mandat ta' dan il-Komitat fostom l-ekonomija ċirkolari. Enerġija rinnovabbli hija parti mill-politika enerġetika tal-klima tal-Unjoni Ewropea U l-ħuq tal-għanijiet ta' din il-politika jfisser li qed nimplementawha b'suċċess. Id-direttiva dwar l-enerġija li tiġġedded tikkludi wkoll eh, għan vinkolanti ta' 20% ta' enerġija li tiġġedded mill-konsum totali ta' enerġija u 10% ta' enerġija li tiġġedded fis-settur ta' trasport. Barra minn hekk hemm ukoll għad nazzjonali vinkolanti għanijiet illi ġew identifikati għas-sena 2020. Jiena provajt nifoka fuq l-importanza illi eh, niftemu fuq eh, miri eh, vinkolanti sal-2020 fuq livell ta' Unjoni Ewropea u fuq livell nazzjonali. U anka feħdan il affas illi ġi biftieb fil-konferenza dwar il klima f'Pariġi s-sena l-oħra. Il-rapport li ħarġ bil-Kommissjoni juri illi sar xi progress fil-ħuq ta' dawn il-miri u jiena bħala relatur nemmen illi dan huwa progress tajjeb. Dawk il-membri illi uh, waqgħu xi ftit lura għandhom ikunu koraġġuti jagħmlu l-isforzi li għandhom bżonn. Naħseb importanti li nisħu illi Importanti nużaw dawn is-sorsi ta' enerġija li tiġġedded e, sorsi li huma adattati għal klima u skont iż-żona ġeografika u għandna dejjem naġixxu anke f'armonija man-natura u mal-ambjent. Bħala minn hekk għandna nużaw it-teknoloġija li l-inqas għandha impatt fuq l-ambjent. Issa dwar is-settur ta' trasport, U dwar il-produzzjoni tal-biofuels, il-biofuels liquidi naħseb li l-komitat tagħna għandu juri itħassib tiegħu għaliex il-progress huwa daqsxejn batut. Nixtieq insejjaħ l-Kummissjoni biex toħraġ viżjoni ċara għall-iżvilupp tal-industrija tal-biofuels u tal-biofuels liquidi għal wara l-2020 Bot partikolari meta nitkellmu dwar il-ġenerazzjonijiet li żed riċenti tal-biofuels. Dan jista' potenzjalment joħloq impjiegi ġodda u jridu nassiguraw ukoll li ma jkunx hemm effetti negattivi bil-bidla fl-użu tal-art. Bioplina ikrute biomasse pogotovo kad se radi o uvozu. Para minn hekk naħseb li għandna nanalizzaw u ntejbu il-kriterji ta' selettività eżistenti. Forsi nistgħu ninkludu anka biofuels oħra, pereżempju il-biogas jew l-enerġija mill-biomassa. Speċjalment meta qed nimportaw dawn il-biofuels minn pajjiżi terzi u għandna norbtu ta' pakket leġislattiv adekwat anka mal-kunċett tal-ekonomija ċirkolari il-Kommissjoni spiss tajt li hemm bżonn iżjed sinerġija bejn il-politiki Ewropej. Naħseb li aħna dan nistgħu niksbuh, speċjalment dwar il-klima, l-enerġija, l-iskart eh, u il-kummerċ internazzjonali. Kifet dan it-test wara xejn limitat fit-tul tiegħu, ġifier l-opinjoni tiegħi ma tkoprix dak kollu li xtaqt Jina stess nista' ressaq xi emendi, per eżempju, insejjaħ fuq l-istati membri li jużaw il-possibilità li jikkooperaw u li jagħmlu distribuzzjoni mill-ġdid tal-miri nazzjonali permezz ta' ftejmijiet. Dina kienet xi ħaġa li kienet imbasra anka mill-direttiva dwar l-enerġija li tiġġedded. Għalhekk nistedinkom kollegi li tres u emendi sabiex tkun qed tikkontribwixxu għal dan ir-rapport. Il-iskadenza għall-emendi hija l-24 ta' frar. U flimkien ma' Shadow Reporters jiena ser eh, nikkonsidra l-emendi ta'kom kollha sabiex nilħu opinjoni illi kulħadd jaqbel fuqha. Is-Sinjura Wisniewska. Grazzi, President, kollegi, Nirringrazzja l-relatur ta' dina l-opinjoni fadlina inqas minn 5 snin sal-2020 u jider illi il-mira illi konna 20% ta' enerġija li tiġġedded fit taħlita ta' enerġija tagħna ser nilħquha ser nexxinna nimplementawha xi stati membri ħajkollhom xi problemi ma b'mod ġenerali ser jirnexxinna. U bħalissa waż importanti għaliex nistgħu nikkonkludu affarijiet dwar il-futur. il futur hemm xi stati membri illi għandhom ħafna potenzjal fil-qasam tal-enerġija li tiġġedded għandhom ħafna eh, irjiħat qawwi qawwijin u għandhom ħafna xemx. Pajjiżi oħrajn għandhom kondizzjonijiet normali tajbin. Jina nilqa' il-fatt li l-Kummissjoni sejħet fuq l-Istati membri biex jużaw il-potenzjal tagħhom skont il kondizjoni ġeografiċi ta' kull stat membru rispettivament. Aħna irridu namlu impatt pozittiv u naqsu mill-ħsara fuq l-ambjent. Dan l-approċċ għandu jkun punt tatlu għal politika dwar l-ġer li tiġġedded għal futur. L-istati membri għandhom jisfruttaw il-potenzjal taħħom, iżda għandu jkollhom xejn impost fuqhom. Eh, miri realistiċi ma jistawx ikunu imposti, għandu jkun hemm marġni għal manuvra u anka aċċess għal fondi. Allura naħseb illi, għanzi nittama illi sorsi ta' enerġija rinnovabbli jintużaw għal benefiċċju ta' kulħadd mod partikolari eh, per eżempju f'dawk li huma eh, soluzzjonijiet ġeotermali u inkella bluzu ta' mewġ mill-baħar. Dwar it-tieni mira ġifiri 10% tal-eġenet iġġedet fis-settur ta' trasport din tista' tkun problematika. Hemm rapport mill-Kummissjoni dwar dan u il-perċentwal ta' biofuels dan is-settur eh, bil-kemm jaqbes il-5%. Imbagħad is-sitwazzjoni ekonomika ta' bħalissa ma tantx tgħin minħabba l-fatt li l-prezzijiet taż-żejt qed jaqgħu u għatem ukoll l-impatt tal-kriżi ekonomika. Allura Ejja nimxu bil-mod u ma naslux għal konklużjonijiet ta' malajra xin kalla jistaw jaħdmu kontrina si fil-qoddim. Grazzi, Sur Caputo. Grazie Presidente. Grazzi, President, l qabel kollox taqt nifraħ li relatriċi għal dan ix-xogħol li ħadmet u dan ir-rapport eh, eċċellenti li ilna naħseb li huwa importanti ħafna li l-enerġija li tiġġedded tkun fil-qofol tad-dibattitu tal-politika tal-enerġija tal-Unjoni Ewropea u nisħu l-importanza tagħhom biex nilħqu l-danijiet stabiliti mill-konferenza ta' Pariġi dan huwa sinjal pożittiv illi fil-dan il-rakkomandazzjonijiet qed jiġu mistiedna l-Istati membri li dawk qegħdin jagħmlu progress iktar kajman għal danijiet tal-2020 qegħdin taw anke wkoll ċertu inċentivi anke biex l-Istati membri jingħatu priorità lil sorti ta' enerġija li jħallu inqas impatt fuq l-ambjent u fuq il-biodiversità u anke huwa meħtieġ illi s-settur tat trasport jilħaq l-anil l-rata ta' 10% ta' użu minn enerġija li tiġġedded. Għalhekk biċċa xogħol tajba ħafna minn attriċi iżda xorta waħda għad hemm lok illi intajbu numru ta' proposti. Per eżempju, biex nilħu il-miri tal-2020 u biex nifukaw iktar fuq enerġija tiġġeġġet l-istati membri iridu jiġu iktar imħeġġa biex jużaw kemm jista' jkun il-potenzjal ta' metodi ta' kooperazzjoni għall-enerġija li tiġġeġġet u anke biex jissieħbu f'tejmit ġodda. Il-kooperazzjoni ta' stati membri għalhekk tikkontribwixxi sabiex ikun hemm iktar enerġija li tiġġeddet u li jkunu fil-qofol tal-konsum tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk irridu nisħu iktar fuq l-appoġġ għal riċerka u l-iżvilupp fil-qasam tal-enerġija. Dan huwa essenzjali biex ikun hemm din il-bidla fil-settur tal-enerġija u biex li iktar leadership fi teknoloġija fl-Unjoni Ewropea sabiex ikollna soluzzjonijiet għal dawn l-sorsi tal-enerġija li jġeddu tal-ġenerazzjoni ġdida. Apparti minn hekk rridu nisħu l-enerġija li tiġġedded mhix biss importanti għall-ambjent. Din tista' tikkontribwixxi wkoll biex tassikura li nkunu niddependu inqas mill-importazzjoni għal sorsi tal-enerġija. Dan sorsi tal-enerġija se jkunu dejjem importanti għad kabira kompetittività għal ħolqien ta' postijiet tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea u biex anke niġġieldu il-problema ta' faqar Eh, f'dak għandu xaqsam mal-enerġija. Fid-dawl ta' direttiva l-ġdida fuq l-enerġija li tiġġedded għal bejn l-2020 u l-2030 naħseb li jkun importanti li niżviluppaw mezzi ta' finanzjament għall-iżvilupp ta' sorti ta' enerġija li jiġġeddu li mhux dejjem jitfaw il-pis fuq il-kontijiet tal-ċittadini tagħna li huma li huma tassew dawk li finanzjaw eh, l-enerġija fil-verità. Fil-kemm grupp tiegħi ser nippreżentaw emendi f'dan ir-rigward u ninsab ċert li se nsibu l-aħjar soluzzjoni ma' relatriċi li li għamlet biċċa xogħol eċċellenti. Grazzi lilek. Eh, Selimovic. Is-sur Selimovic. Grazzi ħafna, President. L-ewwel ngħid nixtieq nifraħ relatur talli zammet fil-qosor li zammet ma' sustanza tar-rapport għal-kem kiena daqxej limitata f'kem tista eh, tawwal. Għana naqblu illi eh, il-tnaqqis fil-emissjonijiet ta' gassi tal-effett serra huwa wieħed mill-miri essenzjali jekk irridu Eh, nilħu il-miri ta' ftehim ta' Pariġi u anka dak tal-politika enerġetika tal-Unjoni Ewropea. Aħna naħsbu li għatem lok għal titjib u b'mod partikolari aħna imħazbin dwar il-mira ta' 10% użu ta' reġel tiġġedet fis-settur ta' trasport imħazbin li mhux se nilħu din il-mira. il mira Is-settur ta' trasport huwa l-unika settur illi sena l-oħra l-emissjonijiet tal gassi tal-effett serra u huwa l-unika settur illi waqt il-kriżi ekonomika zid l-emissjonijiet. Allura aħna naħsbu illi li nilħqu il-mira ta' użi tal-enerġija ġeddet fis-settur ta' trasport ser tkun parti integrali mill-li nilħqu anka eh, il-politika ta' Eh, tibdil fil-klima u ta' enerġija fl-Unjoni Ewropea. Allura aħna ser nresqu anka xi emendi eh, għal dan ir-rapport għal dan boħra Nifraħ ir-relatur eh, tal-li faslet dan ir-rapport konċis, grazzi. Is-Sinjura Kilonen. Grazzi. Grazzi anka tal-ġelatur tal-ħidma tajba tagħha. Aħna irridu inħarsu lejn l-affarijiet b'mod iżjed ġenerali ma rridux nħarsu biss sal-2020 iżda anka għal wara. Palissa qed nippruvaw nilħqu il-miri ta' Pariġi billi Eh, niproduċu inqas kassijiet tal-effett serra billi nibdlu l-użu tal-enerġija tagħna. 46% tal-enerġija tintuża sabiex eh, insaħnu jew inkesħu il-djar u l-binijiet. U hemm parti żgħira minnu illi ġejja minn ejjun ta' enerġija li tiġġedded. Hemm perċentwal żgħir wisq għalix eh, ta' min nużaw iżjed enerġija ġeotermali għal dawn eh, l-iskopijiet. Bħalissa 26% tal-enerġija u tad-dawl eh, li huwa ġenerat fl-Ewropa ġej minn sorsi li ġeddu 10% minn dan ġej mill-enerġija solari u tar-riħ li mhux dejjem tkun tista' tiġi prodotta. Per eżempju, għall-użu tal-enerġija mix-xemx. Għandna bżonn minerali, ċertu minerali ehm, li mhumiex daqstant komuni u għawek maħniex autosuffiċenti. Imbagħad dwar l-enerġija mill eh, mill-mewċ eh, nistgħu nisfruttaw dan is sorta enerġija żdanna bżonn iżjed riċerka sabiex inkunu nistaw nużaw il-potenzjal kollu tiegħu. Fis-settur ta' trasport hemm il-mira ta' 10% u hawnhekk il-biofuels għandhom rol importanti għandna l-bot milli nerħu din il-mira jekk irridu nistgħu nipproduċu biofuels billi nużaw eh, materja prima oħra. Nistgħu nużaw materja prima eh, differenti minn dik li nużaw il-produzzjoni tal-ikel per eżempju jistaw jintużaw ċertu ehm, prodotti sekondari li joħorġu mill-industri. Jekk irridu inħadmu ekonomija ċirkolari, irridu nkunu nistaw nużaw anka prodotti sekondari li jħorġu mis-settur tas-sajt jew mis-settur tal-manifattura. Nużaw dawn il-prodotti biex nipproduċu enerġija u eh, biofuels. Għaliex, jekk per eżempju eh, niproduċu l-enerġija mill-iskart, dan huwa tana eh, hija sors li jiġġendet 100%. Anka per eżempju il-karbonju illi jinġema fil-flowda eh, tas siġar għawek sors ta' enerġija nistaw nużaw li jitġeddet kull eh, numru ta' snin, kull numru ta' deċenni. Imbagħad hemm eh, numru ta' kriterji eh, fil-qasam tal-enerġija li tiġġettet illi għad iridu naħdmu fuqhom sabiex nisviluppaw dan il-forum ġodda ta' enerġija u kunu nistgħu nużawhom. Iżda billi nigarantixxu politika tal-klima tagħna fl-istess jien qed noħolqu xogħlijiet anke l-ġenerazzjonijiet tal-futur. Nirringrazzja għal darboħra il-relatur. Skuri li dan huwa punt ta' tluq tajjeb u nistgħu nkomplu aħna naħdmu anke flimkien fuq dan id-dokument biex intejbu. Is-Sinjura Awken. Iva, grazzi. Dan huwa qasam importanti ħafna. Huwa punt ċentrali tal din il-konverġenza ekoloġika li nixtiequ u rridu żommu f'moħħna wkoll il-fatt illi jekk ser eh, ninvestu biss fil-biomassa, ser kun qed impoġġirna nfusna f'pożizzjoni perikolusa li x'tinwa eh, dan huwa ejjun daqsxejn limitat. Huwa importanti fil-interazzjonijiet li jkun hemm fl-ekosistema Il-biomassa fil-fatt hija bżonn juża fiċ-ċirkolazzjoni tal-ekosistemi u fil-fatt jekk inti eh, ħetajt li l-biomassa hija sostenibbli tittaħseb minn fejn qed tiġi. U barra minn hekk eh, ma nistax ngħidu li fis-settur tat trasport se nżolvu kollox billi nużaw il-biogas jew il-biomassa. il biogas jew il biomassa il il Per eżempju, jekk eh, naħsbu dwar il-karozzi li jaħdmu bid-dawl, ċertu limiti li tużomu f'moħħna li mhux se jkun daqshekk faċli. Bala minn hekk iridu nużaw il-mezzi kollha disponibbli biex ikollna unjoni enerġetika kif suppost u organizzazzjoni tajba tal-grilja enerġetika. Dan kollu għandu x'jaqsam jekk aħna rridu nagħmlu użu effiċjenti mill-enerġija anke fis-settur tat trasport mod partikolari meta titkellmu dwar l-enerġija li titġedded. Eġbem ħafna mistoqsijiet li rridu nagħmlu nfusna u li rridu nippruvaw wiġbu tajjeb. Allura jiena naħseb li għandna naħsbu dwar dawn il-kwistjonijiet li ġenwinament għandna naħsbu fuqhom. Imbagħad dwar iċ-ċifri, iċ-ċifri ta' użu ta' enerġija li titġedded ċertu minnhom huma daqsxejn dubjużi għaliex hemm ċertu kalkoli li juru illi l-użu tradizzjonali ta' enerġija ġifiri l-karburant fossili, il-faħam, il-gass, iż-żejt pereżempju, dawn qed jitu eh, jised vantaċ minn sussidi milli enerġija li t-ġeddet. U dar iċifri irridu nid-diskutu għam ukoll eh, eh, aħna ma nistawx nispiċċaw darna mal-ħajt irridu nkun parti minn strateġija ta' investiment għaliex bħalissa mhux qed naraw stampa sostenibbli qed naraw illi hemm limitu ta' rizorsi. Eh, irridu naraw kif nistgħu nippromovu ekonomija b'saħħitha u sa fejn nistgħu nużaw l-enerġija mill-biomassa u din l-enerġija minn fejn ġejja u qegħdin nużawha tajba jekk inqabluha ma' l-użu tagħha kieku f'setturi oħra pereżempju l-produzzjoni tal-ikel jew inkella illi nħarsu l-ambjent permezz tagħha. Grazzi tal-li eh, l lumet nittrattaw dan id-diskors fil-kumitat ma rridux ikonna approċ purament ekonomiku, eh, aħna wara kollox għandna programm dwar ekonomija li tiġġendet. Iridu nħarsu għagga fuq viżjoni itwal. Grazzi, il signora Kostinger. Għana ein herzliches danke xunan Mariana Petir fidi. Iva, grazzi, President, u grazzi ħafna anka l Mariana Petir tal l-opinjoni tajba ħafna tagħha fuq dan is-suġġett tant importanti. Is-Sinjura Oken għale ċertu affarijiet ħafina dwar il-biomassa. U jiena naħseb illi Eh, naturalment jridu nħarsu anka lejn eh, id-naħa l-oħra tal-monita. Eh, Kienem ċertu liġijiet li jentew minn parlamenti nazzjonali dwar il-biomassa illi kienu passi pozittivi. Il-fatt li l-biomassa huwa limitat ma jfissirx li mhuwiex sorsi li jiġġeddet u dwar minn fejn ġejn il-biomassa per eżempju. Hemm ħafna nies li jaħdmu fil-forestija fl-Unjoni Ewropea illi jaħdmu fuq bażi sostenibbli, il-biomassa hija sostenibbli fil-fatt u ehm, taqa taħt it-titlu ta' ħajsin tal-ambjent ukoll. U naħseb illi dan il-qasam għandu jiġi inkluż fl-opinjoni e kif aħna nippruvaw niddeċidu fuq miri u nilħu dawn il-miri għall enerġija rinnovabbli. Żgur li hemm xi pajjiżi li qegħdin f'sitwazzjoni aħjar li għandhom riżorsi aħjar ta' ilma jew ta' rieħ pereżempju, iżda bagħad partijiet oħra ta' l-Unjoni Ewropea illi għandhom ġeografija differenti u li għandhom sorsi oħra li jistgħu jużaw għall enerġija rinnovabbli. Iċifiri naħseb illi l-forestrija u l-biomassa jistgħu jagħtu iva kontribut importanti ħafna. U żgur illi eh, il-qoddim ekser tibqa' situazzjoni. Um, thank you, Chair. Um, just as a question, is the rap... Grazzi, bistoqsija, e, relatura, wekkada għada? Għax mux nara. Iva, all right. Naħseb illi irridu nqogħdu daqsxejn attenti dwar il-biomassa iva huwa sors ta' reġija rinnovabbli, imma jista' jkun illi eh, nużaw dan is-sors iżjed malajr milli nissostitwuh, speċjalment fl-Unjoni fir-Renju Unit fejn nużawha ħafna fuq eh, skala industrijali u nużaw ħafna eh, pellets tal-injam pereżempju li ġejjin mill-Istati Uniti. U fil-fatt hemm bżonn kriterji ta' sostenibilità dwar dawn il-pellets tal-injam. tal tal injam huwa possibbli li dawn nisfruttaw b'mod sostenibli imma anka b'mod mhux sostenibli u għandna bżonn fil-fatt kriterji ta' sostenibilta dwar dawn il-pellets tal-injam għaliex dawn il-pellets eh, jikostitwixxu l-akbar parti tal-enerġija li tiġġended fl-Unjoni Ewropea u l-irwol tagħhom ser ikompli jikber naħseb li huwa importanti illi ma naqbdux direzzjoni li noħolqu ħafna problemi għalina nfusna. Ġifiri, kif qed ngħid hemm bżonn ta' kriterji ta' sostenibilità għall-użu ta' pellets tal-injam. Se jkun hemm bżonn xi tip ukoll ta' limitu massimu illi ma jkunx jista' jinqabeż Imbagħad jekk eh, nisviluppaw anka teknoloġiji ta' ġbir ħsin tal-karbonju, il-limitu massimu mbagħad ikun irid jola. Naturalment. Barra minn hekk hemm il-possibilità wkoll li dawn il-pellets tal-injam eh, nużaw b'mod transitorju għall 10 snin li ġejjin jew 15 sena li ġejjin iżda mhuwiex sostenibbli għal dejjem imbagħad eventwalment insibu soluzzjonijiet oħra. Mela kif qed ngħid hemm bżonn kriterji ta' sostenibilità, hemm bżonn ta' rwol transitorju u l-użu ta' teknoloġiji ta' ġbir ħsin tal-karbonju sabiex dawn it-teknoloġiji nisfruttawhom kemm jista' jkun. Imbagħad hemm il-sitwazzjoni kontroversjali tal-użu tal-injam fejn kien hemm l-istrateġija ta' forestrija illi ma qbilniex fuqha. Iżda irridu nżommu f'moħħna illi hemm eh, ċertu popli oħra illi xokjati jaraw kemm aħna qed nużaw naħarqu injam u fil-fatt hemm kompetizzjoni għall-użu tal-injam issa jekk naħarqu l-injam dak l-aħjar mod kif nużawh brabta mal-ġlida kontra tibdil fil-klima għaliex iżjed ma nistgħu nużaw injam u nkabru injam biex ngħidu hekk iżjed se nkunu nistgħu niġbru u naħdnu karbonju. Grazzi. Thank you very much. Mr. Lise? Grazie tassew, l'onorevoli onorevoli Lise. Grazie tassew, grazie sur President. Grazzi u koll il-Marjana ta' rapport eccellenzi illi għamlet għal protezzjoni ta' natura dan għandu rwol importanti ħafna. Anke jekk iridu niddependu inqas fuq l-importazzjoni tal-enerġija, il-biraħ flaxija kien hemm sqarrija interessanti ħafna minn analisti li qalu illi prezzijiet baxxi taż-żejt għalhekk ifisser li issa se jkun hemm iktar importanza l-enerġija li tiġġedded. Għalhekk il-tbassir mhux li se jkun hemm iktar prezzijiet taż-żejt li jolew, għalhekk dawn qed ikomplu jitbaxxu jibaxxew u għalhekk issu issa qed jasal l-konklużjonijiet tiegħu stess. U forsi għalhekk is-sinerġija li tiġġedded qed tmur minn fuq. Naħseb li ksibna suċċess fl-anijiet tagħna. Idu naraw ukoll x'inhu mal l-ostakli. Għax mhux kulħadd qed jimxi fi triq li twassalna għall-anijiet tal-2020. Għana dawn il-miri li jridu jintlaħqu U għalek, flimkien mal-Kommissjoni, rridu noqogħdu attenti li niżguraw illi ma jkunx hemm stati membri illi eh, jaqgħu lura u li tassew qed jaħdmu biex jilħuq dawn għanijiet. Kollega aktar kmini qal li bħalissa il-prezz ta' dan kollu qed jitħallas fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma ta' ċittadini tagħna dan huwa minnu. Biex intaffu dan, per eżempju, hemm reġjuni fejn eh, tisħin tal-djar jiswa ħafna flus. Eh, din hija xi ħaġa li tħassew tħalli effett fuq il-komunità u hemm lok illi intejbu l-infrastruttura, il-networks. Il-mistoqsija tiegħi hi x'jiġri wara l-2020 Sibna ftit suċċess fi triq tagħna lejn 2020, aħna rridu però li kollna sistema li nistgħu nkomplu nibnu fuqha. Il-Konsill m'għandux għanijiet vinkolanti u dinja dan għandu jkun e, fil-qofol tal-ħedma tagħna fil-ġimgħat li ġejjin biex niżguraw li nilħu dawn l-għanijiet. Il-Kummissjoni u il-Kunsill għalu eh, li hemm kol għanti għall-Unjoni Ewropea iżda għadhom ma ħarġux bl-aspett prattiku ta' kif dan jista' jintlaħaq. Waqaf din in-nassa mistom ħasbu minn qabel, fortunatament dan mamluħx. U issa se jkollna nippruvaw noħorġu b'metodu li iwassalna biex nħuq dawn l-anijiet li stabilixxejna aħna stess. Grazzi tassew l-onorevoli Xlek. Grazzi tassew, Sur President. Il-rapporter semma suġġetti, semmiet suġġetti importanti ħafna fl-opinjoni tagħha. Aħna nixtiequ nenfasizzaw fuq il-potenzjal eh, tar-reġjuni. L-investiment ser ikollu effett fuq l-opinjoni pubblika u anke fuq l-ekonomija. Anke jekk se jkun hemm eh, bżonn ta' iktar enerġi li tiġġedded peress li l-kontijiet huma daqstant qed ikunu dejjem daqstant oljin. Ħaġa oħra li forsi hija nqassel ta' dan ir-rapport il-fatt li l-Eurostat dan l-aħħar ippubblikat data fejn disa minn 28 stat membru laħaq l-anijiet għal l-2020. Għana naraw kif l-Eurostat tikseb din id-data għaliex ħafna stati membri qed jiġu deskritti bħalla li kisbu suċċess. Imma fl-istess ħin fil-rapport tal-2014 dawn l-istess għati membri u ma mnizla bħala dawk li ma laħqux dawn l-anijiet. U għalek mm, kienem dubji serji dwar jekk dawn l-anijiet u xsejjin tlaħuq sal 2020 Għalek nishtiq nkun naf kif inkisbet din l-istatistika għalix jina ma nistax nifhem kif ċertu stati membri irnexxielhom itellew il perċetwale tagħhom berba fil-mija pereżempju li miex xi ħaġa fattibbli. Għana nirrevedu din l-istatistika għaliex dan jista' effetti għar. Pereżempju li l-ħakna l-għanijiet tagħna u issa nistgħu ninvestu ktar fil karbranti fossili. Il-kollega li jmiss mela punt ġenerali aħna l-Svezja, pajis pittost Trump, għanna l-ikbar zona ta' foresti fl-Europa. Imma sa' 50 sena ilu, l-situazzjoni kienet kompletament differenti. Imma bat introduċejna politika ta' forestrija u rġajna għanna foresti aħna għalek pjuttost sensittivi meta ħbibu kollegi minn partit oħra tal-Ewropa illi erdu l-forestri tagħhom elf sena ilu għadhom ma sabux tarf kif serġgħu ġibuhom lura, jippruvaw jintħolulna kif għandna nużaw il-foresti, dan għandna nżommuh f'moħħna. Żewġ eżempji konkreti relatati ma dan il-punt. L-ewwel qabel kollox, kif għandna nużaw il-foresti, kif għandna nużaw l-injam? ekonomija pjanata fejn il-politikanti jiddeċidu kif għanna nużaw linjam u għal-aħjar mod, jew u ma dawk li jaħdmu f'dan is-settur, dawk li jihdu s forestri għandhom jiddeċidu. Apparti minn hekk, kriterji ta' sostenibilità huma importanti ħafna. Imma dan nżommu f'moħħna meta nfasslu id-direttiva ta' enerġija li tiġġedded għaliex m'għandniex din il- politika imdaħla f'din id-direttiva u aktar ma nħobbu l-enerġija li tiġġedded u enerġija li ġejja mill-foresti, aktar se aktar ma namlu dawn il-kriterji stringenti inqas se jkunu kompetittivi meta mqabbla mal-karburanti fossili. Se jkun diffiċli għalhekk li naqilbu mill-karburanti fossili għall enerġija li tiġġedded jekk namlu kriterji sostenibbli li jkunu wistringenti li jostakolaw il-kompetittività. Kifat li Zvezja pjuttost stramba li xanna ħafna enerġija li tġeddet fl-2013 konna 51% tal-enerġija li ġeja minn sorsi li jġeddu. Imbat hemm illa latvja li għandhom 37.1%. Imma aħna maħniex kuntenti, irridu namlu iżjed, irridu naħdmu iktar. Għalhekk naqasna it-taxxa ħafna naqqasnija drastikament fuq l enerġija li tiġġedet imma dan l-aħħar kellna nżidu it-taxxi minħabba l kummissjoni qalet illi lajnuna għall-istat biex jitnaqsu it-taxxi għall-enerġija li tiġġedet. Din diffiċli biex tispjega lill pubbliku Jina mort fil website tal kummissjoni u hemmhekk mek rajt illi inti tista tuża l anuna mill-istat biex eh, tejn il-ġrida kontra tibdil klimatiku imma xorta waħda il- dawk li jużaw l-enerġija li tiġġeddet il-kontijiet tagħhom ser jiżdiedu xorta waħda għaliex l-Unjoni Ewropea ddeċidiet li għandna nintaxxaw iktar l-enerġija li tiġġedded. Nixtieq spjegazzjoni mill-Kummissjoni jekk sejr nexxielna immorru iktar minn 52% lan tagħna huwa 100% aħna rridu nużaw l-alternattivi kollha disponibbli u l kummissjoni m'għandix tkun ostaklu għalina biex ikolna iktar soċjetà li tiddependi iktar fuq enerġija li tiġġedded. Grazzi l-Onorevoli Balzo. Grazzi tassew, Sur President. F'din eh, diskussjoni il-kwalità hija importanti u mhux il-kwantità u għalhekk nixtieq eh, infaħar il-kwalità ta' dan id-dokument. Nixtieq insemmi punt wieħed fuq il-biokarburanti wara l-2020 u l-istrateġija u l-perspettiva ta' wara l-2020 Dan it-test jgħid illi hemm bżonn li nippromuovu il-biokarburanti ta' stattini u t-tielet ġenerazzjoni. Per eżempju dawk li kunu ġejjin mill-alka jew eh, cellulose. U anke karburanti li kunu ġejjin mill-uċuħ raba Dan huwa importanti ħafna għaliex għandna pressjoni minnaħa tal-gruppi eh, ta' pressjoni u dawk li manifatturaw il-bioetanol, per eżempju fl-Ungerija fl-2015, eh, impjant wieħed eh, GSTs suppost kien ser jimbena fil-Kroazja imma mbagħad l-investitur Amerikan iddeċida li jmur l-Ungerija miljun tunnellata ta' amħirrun ġi użat minn din dan l-impjant. Dan huwa eżempju perikolus għaliex meta qed nikkalkulaw l pezzijiet tal-karburant m'għandniex dan nibbażawh fuq 30 dollaru. Aħna kellna prezz ta' 144 dollaru. Imma ma nafux se jiġri wara l-2020. Jekk għalhekk ser ikun hemm jekk naqblu fuq l-użu tal- għam eh, u jizdidu l-prezzijiet, mela imbagħad il-bdewa ibijaw il-prodott tagħhom għall-użu tal-enerġija minn flok għall-ikel. Għalhekk tajjeb li nżommu f'moħħna x'ser jiġri wara l-2020 fir-rigward tal biokarboranti u l-bioethanol. U dawn ir-regolamenti li rigwardaw dan is-settur li eh, għandhom eh, għana wkoll nejnu eh, l-investiment fil-tini u t-tila ġenerazzjoni ta' sorsi ta' enerġija. L-Onorevoli Petrelli, grazzi tassew il-rapporter indirizzat din l-opinjoni u faslita f'ħafna dettal, da' li kien rapport. Issa kummenti ġenerali il-relatriċi tinfasizza fuq il-konsistenza u id-dettal inqas fadal inqas minn ħames snin tal-2020 u għalek neħtieġu għanijiet ġodda ambizzjużi għall-enerġija li tiġġedded. U nafu li għanna ħafna u koll għajdut eh, għaddejjina kizan il-parlament fi żmien tal-reċessjoni f'Pariġi xejna dawn l-anijiet u li għandu jkun hemm inqas differenzi bejn l istat membri. L-istatistika stess turi kemm hemm diversità fil-politika. Fit-tieni parti tal-intervent tiegħi nixtieq infakkar fuq iż-żieda ta' finanzjament fil-pakk għall-investiment li jisir fil-enerġija li tiġġedded fl-agrikultura. L-agrikultura tuża 2% tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma settur li jżaw ftit enerġija meta mqabbel ma' oħrajn, imma il-potenzjal ta' produzzjoni ta' enerġija li tiġġedded mhijiex qed tiġi sfruttata biżejjed u tintvalja bejn stat u ieħor nizur oħra biex nilħu dawn l-anijiet, għanna inkomplu nsaxħu dawk l-odda kollha li huma disponibbli fil-pak biex inżommu il-produzzjoni u l-użu tal-agrikoltura, il-protezzjoni tal-ikel u l-forestrija. Grazzi tassew. Grazzi. Issa nisimgħu mrant il-Kummissjoni. l-Kummissjoni. Grazzi tassew. Għadwa tajba il-Kummissjoni hija grata li qed komparti minn dan id-dibattitu u anke nixtiequ nisimgħu anke il-passi li jmiss u xoll li se kon kisir fuq dan il-fajl. Il-Corporate Washington ta' Pariġi ħejja it-triq politika biex aħna nkomplu innaqsu il-karbonju fis-sistema enerġetika tagħna u nwessaw is-sorsi enerġetiċi tagħna. Aħna ilna naħdmu fuq kompera nibnu fuq dawn l-isforzi u importanti ħafna illi nkomplu nżommu t-mexxija globali tagħna f'dan is-settur l-Unjoni tal-Enerġija teħtieġ trasformazzjoni ta' sistema enerġetika inkluż l-iżvilupp tal-sorsi enerġetiċi sabiex jintlaħqu l-anijiet ambizzjużi hekk kif prezentati fil-qafas tal-2030. U dan anke kif ġispiegat hawnhekk li konna livell ġdid ta' livell ġdid vinkolanti ta' 27% ta' nġel ġeddet aħna rridu ngħaddu minn sitwazzjoni fejn ikollna miri vinkolanti għal livelli ġodda fl-2030 dan jagħti opportunitajiet il-fornituri tal-enerġija biex jinvestu iktar fl-enerġija fl-Unjoni Ewropea sakemm li stati membri jimplementaw politika nazzjonali li jipproteġu l-investitur dan huwa importanti ħafna biex nattiraw iktar investiment li se jkun meħtieġ. Għalhekk li jkollna iktar investiment fl-enerġija tiġġedded jitlob li jkun hemm impenji sodi mill-Stati Membri biex ikun hemm enerġija li tiġġedet involuta f'sorsi enerġetiċi tagħhom u biex jkollna wkoll osfal legali meħtieġa fuq livell nazzjonali u Ewropew fil-waqt li nillimitaw l-ispejjeż involuti f'dawn il-miżuri. Il-Kommissjoni lejn l aħħar tas-sena ser toħroġ pakkeġġ ġdid enerġija tiġġedded li tinkludi direttiva riveduta fuq dawn l-anijiet ambizjużi u anke politika fuq eh, l-enerġija eh, tal-biomassa. Fuq il-miri tal-2020 eh, dan il-qafas eżistenti kien importanti biex l-istati membri jilħu dawn l-anijiet. L-aħħar statistika li għanna turi illi l-lum il-ġurnata għanna 16% ta' enerġija li tiġġedded fil-konsum enerġetiku tagħna li jirrappreżenta 27.5 5% fil-elettriċità u l-enerġija li tiġġedded, 18% fit-tisħin u l-cooling u 6% fit-trasport kif sema dal-ħodu, settur illi għatja għalura. Dan il-livell ta' progress jider fil-istati membri u d-disa minnom diġa laħqu l-anijiet tal-2020 qabel il-waqt u għana tlet stati membri oħra u koll li meċin l-din id-direzzjoni u ser jelħu l-anijiet taħħom dis-sena stess. Il-bqija tal-Istati membri għaddejjien mhux ħażin anki jekk hemm xi sitta tmien pajjiż li tiħasbuna x'għandhom bżonn eh, tejbu l-isforzi tagħhom biex eh, jilħqu l-għaniet eh, tagħhom għal 2020. Iġifieri għandna bżonn li dawn l-istati jagħmlu sforz deċisiv. President, rapporter, permetuli kumment fuq paragrafu 6 tal bozz ta' opinjoni nemnu illi kriterju ta' sostenibilità għal pakket tal-enerġija kollu kemmu ikun adattat li kikun izviluppaw kriterji bħal dawn imma mhux għal tipi kollha ta' enerġija tiġġedded mod ġenerali kif tafu meta nitkellmu fuq il-proġetti ġeotermali u dawk mir-riħ huma diġà indirizzati permezz tal-leġislazzjoni ambientali komunitarja, inklusa id-direttiva fuq il-valutazzjoni tal-impatt ambientali, kif ukoll minn ejjin uh, sorsi oħra uh, li tal li tiġġedded u jistaw ikollhom ukoll impatti diretti u indiretti fuq l-ambjent. Għalhekk id-direttiva l-ġdida fuq l-enerġija li tiġġedded fissat kriterji ta' eligibilità għal biofuels u għal bioliquids u din ġiet riveduta biex u koll tindirizza xi tibdil fl-impatt. Fl-istrateġija tal-Unjoni, il-Kommissjoni għandha pjan illi tressa politika għal biofuels u biomassa pala parti mill-pakket għal ġija li tġedet li se nipresentaw iktar ta' din is-sena u ix xogħol dan il-fajl se jibni fuq l-esperjenza fl-użu fl użu ta' kriterji ta' sostenibilità għal biofuels u għal bioliquids kif ukoll se tara sinerġiji ma' politiki li se nieħdu fil-futur, per eżempju l-isforz li naqsmu eh, kull tip eh, ta' inizjattiva li għandna bżonn li konna approċ pragmatiku u nixtieqna treda kollu l-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna u nistennew bil-ħerqa id-diskussjoni li se konna fil-futur fuq l-emendi u fuq ir-rapport. Grazzi ħafna, President. Thank you. Grazzi lilek. Ħena jafasso. Ma nafx jekk ir-rapporter tixtieq rispondi le, grazzi ħafna, mela. Infakkar biss l-iskadenza għall-emenda jiġifieri il-24 ta' frar. Mbagħad il-vot fl-envi se jkun fis-26 ta' frar u issa nistgħu morru għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna, jiġifieri il-etikettar tal-efficienza enerġetika u nad il-kelma li rapporter il sur Patricello. <coughs> Grazie Presidente. Nishtiq nirringrazzjak President. Esis, kollegi. 25 ta' frar ta' sena li għaddiet, il-Komissjoni Ewropea ħagġet starrija fl-ambitu tal-istrateġija qafas fuq it-tibdil klimatiku b'rieżami tad-direttiva fuq l-etikettar tal-enerġija. U din l-etiketta strument tajjeb ħafna li għandu impatt pożittiv fuq l-ambjent għax jagħti l konsumaturi informazzjoni preċiżi fuq l efficienza l-konsum tal-enerġija, hekk huma jkunu jistgħu jazlu dak li jishtiqu u jafu sew jazlu. Il-proposta hija msejsa fuq artiklu 194 ta' trattat kif nafu hija l-bażi legali għal miżuri fl-enerġija u tipprevedi l-konverżjoni ta' direttiva l-antika f'regolament. Blan illi nissemplifikaw il-kontenut legali u ikunem un applikazzjoni uniformi ta' regoli fl-Istati membri kollha. Pala rapporter għal din l-opinjoni jina nilqa pozitivament ix-xogħol tal-Komissjoni u tal-Kunsill sissa u nuża l-input tagħhom, il-kontribut tagħhom bħala punta tluq għal twaqif ta' test ta' 12 l-emendi biex inkopru il suġġetti iktar delikati tal-proposta mill-bidunet sal-database. L-emenda numru 1 premessa 9 Bl-ewwel emenda naqblu fuq l-ħtieġa illi nżommu illi l-skala kromatika tal-etikettaġ fi tal-kuluri eh, mill-aħmar u l-aħdar biex ninformaw il-konsumaturi fuq l efficienza enerġetika tal-prodott konċernat nenfasizza l-ħtieġa illi konna milla sal-g għax hija huwa mod e, eh, affitabli mill-konsumatur għal prodotti fejn tapplika il-direttiva Eco Design, għadu jibta xejn prodotti jgħaw taħt il-klassa ta' EFUG. Eh, e U għalek tkun ħaġa tajba li nevitaw illi nuru fil-din il-klassi fuq l-etiketta biex ek ma nizvijawx l-azla tal-konsumatur. Emenda 2 premessa 11 kontra dak li ġi propost mill-Kummissjoni, naħseb hemm bżonn illi kull għaxar snin jiġu riveduti dawn il-klassi enerġetiċi, u għalhekk naħseb li jkun aħjar illi nagħmlu kategoriji oħra meta jkun hemm prodotti iktar effiċenti għal daqstant permezz it-tieni emenda l-antijaj kien li nenfassizza illi dan it-tip ta' kategorija l-ġodda ma jitx ikun biss għabbażi ta' parametru li kun wieħed temporanju fiss imma jiddependi minn esiġenzi li dun posti minn data xjentifika kif ukoll mill-karatteristiċi speċifiċi xjentifiċi u tekniċi tal-prodotti konċernat. Mod partikolari dawn il-kategoriji il-ġodda skonti huwa indispensabbli meta jkun hemm dokumentazzjoni illi jkunem hemm eh, iktar f'dawn iż-żewġ klassi l-iktar olin imma hemm bżonn jiġi kkundizzjonat f'kull każ minn studji xjentifiċi settorjali minn aħta l-Kummissjoni. U għalhekk differenza ma' dak li suġġeriet il-Kommissjoni, dan dawn il-kategoriji l-ġejjer jew skali differenti eh, imponi prodotti ta' dawn iż-żewġ klassi li jkunu l-iktar oljin ma mhux totalment biex nevitaw li nibatu eh, messaġġ żbaljat lill konsumatur għax jekk dawn il-kategoriji dawn il-kaxxex ma jkunux eh, mimlijin jaħsbu dawn il-prodotti rakkomandabbli mhumiex eh, aċċessibbli fuq is-suq. Emenda tlieta issa 16 bħala premessa fuq il-database jina naqbel li kon għanna database minnaħda l-Kommissjoni li kolla appalaqan illi taġġevu l-kontroll tal-konformità tal-prodott għal dawk li huma il tabelli tal-informazzjoni illi joħolġu l-produtturi, però naħseb u t-tielet emenda jiġi ippreżentata lek illi l-informazzjoni fuq il-konformità tal-prodott bizzon tiġi trasposti mhux biss eh, permezz ta' Eh, email imma wkoll bil-karta bil-miktub u dan għandha bżonn żommhom il-Kummissjoni biex tevita spjunaġġ industrijali jew żvelar ta' xi sigrid kummerċjali emenda erba' premessa 20. Il-Kummissjoni tipprevedi l-possibilità illi tfassal lista oħra ta' prodotti li ma' marbutin ma' l-enerġija għallijom nistaw nimmaġinaw fil-futur il-ħolqin ta' etiketta enerġetika imma l-Komissjoni taħseb li tuża il-valur tal-konsum enerġetiku assolut bħala parametru ta' reviżjoni ta' dawn it-tikketti. Fil-fema tiegħi dan it-terminu jizvija u mhux ċar għal daqstant fil-le raba emenda jina niproponi in eliminaw il-terminu assolut. Nġi għal-emenda 5 il-proposta tal-Kummissjoni identifika ċerti prodotti fejn ir-regolament ma japplikax u għalek permezz tal-ħames emenda nixtieq nagħti definizzjoni pożittiva għall-lan tar-regolament bilin nidentifika l-prodotti li għaw taħt il-kappa tiegħu u mbagħad wara biss insemmaw dawk li huma esklużi. Emenda 6 artiklu 2.12a definizzjonijiet Eh, fost dawn id-definizzjoni speċifiċi minn aħdar l komissjoni fl-artiklu 2 m'hemmx dik tal efficienza enerġetika li naħsib li tkun ħaġa xirqa illi ndaħlu permezz tal-emenda numru 6 u nagħmlu referenza għal direttiva tal-2012-27 l-emenda 7 artiklu 3 paragrafu 1 eh, wieħed d l-obbligu tal-fornituri permezz ta' seba amenda jiena ħsibt li tkun ħaġa tajba illi noħol u format standardizzat permezz li ma nkunu nistaw nipermettu li fornitur illi daħħal fid-database tal-Kummissjoni l-informazzjoni neċessarja għal ħruġ ta' model ta' prodott fuq is-suq. Emenda 8 disa artiklu fl paragrafu 2.b. E, f'dik is-sezzjoni li għad dedikata għal distributuri apparti l-proposta tal-Kummissjoni li tipprevedi illi għal dawn tal-axħar jkollhom tikketta imma permezz tal-emendi 8 u 9 naħseb tkun ħaġa tajba illi jiġi permezz id-downloading permezz ta' display elettroniku. Dan jippermetti nisimplifikaw il-qafas normattiv li jappreżenta wieħed mill-lanijiet ewlenin tar-regolament. Artiklu 11 10-11 artiklu 7 għaddin nitkellmu fuq il-tikettar u dawn il-kategoriji u dawn il-kaxex. Fil-proposta l-Komissjoni ħallu dawn il-kassi A u B biex jisponaw il-produtturi biex jirinnovaw. Jina naħseb illi eh, din il-proposta tiżvija l-konsumaturi illi jistaw ikunu dizorientati u raznin milli jużaw dan il-prodott għax xaħsbu dan il-prodott mhuwiex effiċenti. Fl-istess waqt kontra dak li eh, għalit il-Kummissjoni, naħseb illi l-frekwenza ta' dawn il-klassi differenti ma jistaw xieġu prevesti għaxu jiddependi mill-prodotti individuali u għalek sottomessi għal studji ta' tlessija kif ukoll għal valutazzjonijiet tal-avvanzi xjentifiċi u tekniċi għal kull prodott. Emenda 12 artiklu 8 database naħseb, nemmen illi għanna bżon nisimplifikaw il-piżijiet għall-intraprizi mod partikolari għall-SMEs u għalek permezz ta' din l-axħar emenda naħseb tkun ħaġa tajba li permettu lil fornituri illi idaħlu l-informazzjoni mitlubin mid-database permezz ta' format elettroniku kif ukoll bil-karta. Dawn huma l-punti ewlenin li naxtaqt xtaqt ndaħħal fil-proposta li jistaw ikunu wkoll suġġett ta' emenda skont l-iskadenza tal-25 ta' frar. Mbagħad li konna ġmat u dimna biex negozjaw mal-parti titi politiċi oħrajn emendi ta' kompromess u nittamaw li naslu proposta li kuħat ikun jista' jaqbel eh, għal-vot fit-18 ta' april. Jina konventi li grazzi ta' dibattitu tal-lum u għal dawn is-suġġerimenti eh, ta'kom il-kol permezz tal-emendi jkunu nistaw niprovdu eh, indikazzjoni utli l-Komitat eh, ITRE fuq fuq l-efficienza enerġetika l etikettar għal operaturi ekonomiċi kif ukoll għall konsumaturi tal-Unjoni Ewropea. Grazie ħafna. Ma per prima cosa voglio ringraziare l'onorevole Patriciello per le sue riflessioni. Grazie ħafna lill kollega għal fat Grazzi ħafna. Mela, uh, fil-dawl uh, tal-anijiet tal-COP21 u tal-midi tal-Unjoni Ewropea dik li dekarbonizzazzjoni kif tkellimna qabel nipromuovu dejjem għanijiet iktar ambizjużi anke għall effiċjenza enerġetika tibqa' waħda mill-prioritajiet tagħna u għalhekk naħseb għandna bżonn Eh, nilqa pozittivament il-proposta fuq etikettar enerġetiku għaxħati iktar effiċenza l-istrumenti mill-iktar utili li għatkella il-Kummissjoni u l-Unjoni Ewropea. Olek ħaġa tajba li morru minn direttiva għal regolament biex hekk nigarantixxu iktar uniformità fl-implementazzjoni tar-regoli fuq l-etikettar fil-stati membri kollha għax l-effiċenza tal-etikettar enerġetiku bħala strument li jkun wieħed pragmatiku li wieħed ikun nista imissu e, ukoll, kol juruħu din l importanza eh, il-xenza għax naraw li hemm dawn il-konsumaturi li jistaw u koll fadlu l-enerġija u mbagħad nagħtu inċentivi għal prodotti li dejjem ikunu aħjar teknoloġikament ikunu iktar innovattivi mill-perspettiva enerġetika biex inkunu nistaw dejjem ntejbu sostenibilità. Walek, posta l-Kommissjoni għanda dan lan Ta nisfruttar tal-enerġija għal dik li hija rrieda biex ikun hemm iktar ċarezza għall konsumaturi bil-tħul mill-ġdid li jiena naħseb tkun kategorija waħda minn A għal u eliminaw l-oħrajn. U għalhekk naħseb però illi ħafna suġġetti importanti jitolbu liġu rivisti u narawhom ferm iktar attenzjoni minna il-Komitat Envi malajr malajr għanna bżon il-regolament ikun iktar koherenti mal-qafas globali tal-enerġija u għalek palma għamil il-rapporter għanna bżon nispiegaw xini l-efficienza enerġetika, per esempio rabta bejn il-performance tal-prodotti u il-konsum enerġetiku. Tini net biex l-attività tkun effettiva dik li monitoraċ u tiket eh, ikunu effiċenti għanna bżon l-enfasizzaw l-importanza effettiva ta' test għadak dak li konformi u rekwiziti ek għanna e, nati garanzija l-konsumaturi u anke l-produtturi biex hekk it-test ikunu e, riflettu l-usu u e, niprojbixxu illi ikun hemm prodotti illi jixxiequ jbidlu r-riżultati tat-test mbagħad hekk jikkommettu frodi e, bħalma rajna f'setturi oħrajn Mbagħad għandna bżonn forsi nkunu iktar preċiżi u mod pragmatiku fuq dan il-kategorije differenti għax dan huwa verament punt importanti jekk nixtiequ niżviluppaw l-enerġija enerġetika fit-test tal-Kummissjoni ma tantx jitlu fid-dettall għax jaħsbu li huma qatt delegati, però fil-fema tiegħi u rapporter qalu illi nżidu fir-regolament mekanizmi intelligenti u tajbin fejn ikonna it-tiketta u l-kategorija biex hekk il-konsumatur jifhem sew u industrija tiggarantixxi stabilità neċessarja biex ikun jista' jipprovdi l-investiment u itejjeb il-progress teknoloġiku li huwa wieħed fondamentali. Nala b'argument ieħor naslu għall-Unjoni Ewropea l-etikettar juri l-sfruttar tajab tar-risorsi Jina ma tantx qed nara il-Komissjoni hija qalbina ħafna permezz dan ir-regolament u nawgura li bħala Komitat Envi fid-dawl ta' diskussjoni fuq l-ekonomija ċirkolari nwaslu massaġġ saħtu almenu fl-informazzjoni miżjuda u net almenu ikonna kriteri li spiegaw E, kemm huma sostenibbli dawn il-prodotti u l-kontenut tagħhom ta' materjal li jista' jkun wieħed li jġeddet jew jiġi riċiklat. Grazzi ħafna. Mr. Duncan. Issu Duncan. Grazzi ħafna, President. Naħseb il-Komissjoni vitma ta' suċċess stess tagħha Għanna bżon dan għajduħ fil-bidunet l-efficienza enerġetika hija rikonoxxuta f'din id-dinja tal-konsum u n-nis jafu illi jihdu beneficja din iskala u fl-2010 dawn il plusses li daħħanna forsi komplikawna l-affarijiet għalhekk iva dan ir-rescaling dawn il-kategoriji differenti eh, huma ħaġa loġika u għalek anki ma nasibx li għanna bżon nindahlu eh, forse kategoriji l laqas biss nużaw xin komplikaw il-ħajja tal-konsumaturi dwar mżon nikonsidra dal-punt u nasib dan ikun messaġġ nistgħu nmaslu. Apparti nasib illi il-proposta jgħada tajba. Grazzi. Thank you very much, Miss Meisner. Ja, fina Dank, Herr Grazie ħafna, President. Grazie ħafna, President. Eh, Nishtiq ringrazzjaw wkoll rapporter għamel xogħol ta' sew tajjeb, naħseb utli li jkollna dan it-tikettat tal-effiċenza enerġetika, diġà dan wassal għal ċertu suċċess u għalhekk għandna dawn il-kategoriji ta' effiċenza għanna dawn il-kategoriji għoljien A, plus A++, plus plus u għalek il-prodotti saru iktar effiċenti u tajab għal konsumaturi għax dan iridu, ma jekk wieħed ikollu wis plus, A plus, A plus plus, isu qed nbattlu mis-sinifikat u għalhekk għandna bżonn ikollna dawn il-kategoriji l-ġodda. U għalhekk ir-rapporter naħseb tejjeb il-proposta oriġinali tal-Komissjoni u naqbel mar-rapporter illi. Il-forsi mhux l-aħjar eh, ħaġa li konna eh, tabella kull 10 snin għax l-iżviluppi teknoloġiċi forsi eh, kollu pass iktar bil-mod iktar maġġel jina nittama li dawn jaġlu iktar u nadattaw mbagħad l-iskadenzi tagħna, imma nifissaw kategoriji ġodda la derba dawn il-kategoriji l-iktar ikunu mimlijin u mbagħad naraw li ma jkunu iktar ehm, effettivi b'mod enerġetiku u dawk mill-inqas effettivi. Imma għanna bżonn nivarjaw skont il-kategoriji tal-prodotti, per eżempju magna tal-ħasil, illi per esempio kull dar għandha waħda, Umbat progress teknoloġiċi u eh, sviluppi teknoloġiċi li għadġlu iktar Umbat il-Komissjoni għattajt il-kategoriji l-iktar olin bżon jibqaw vojta biex ek il-produtturi eh, jiġu bxaħġa iktar tajba. Ma nasibx li ħaġa li għax forsi l-konsumaturi jasbu li dawn il-żoġ kategoriji l-olin u ma vojta għax memx dawn il-prodotti effiċenti fuq is-suq u għalek nasib li kunem xi prodotti fil-kategorija A Umbat il-rapporter qal illi jkunem perċentwali massimu li tmur fil-kategorija l-iktar olja mbagħad neġaw nifissaw kategoriji oħra la darba naslu għal din il-perċentwali. Ek inħol u l-inċentif għal produtturi biex joħorġu b'alternattivi tajbin u jamlu għacċara l-konsumaturi li staw jaslu eh, fost, fost l-iktar tajbin. Fuq id database ma naħsibx li huwa żball li konna iktar informazzjoni apparti l-informazzjoni provduta mal-prodott. Mon bat xinajdu fuq id-drittijiet tal-privativi, jew ta' riservatezza industrijali, konfidenzjalità, ma nasibx li ċerta informazzjoni suppost tider, ma ikun hemm obbligu skonti biex naddu din it-tip ta' informazzjoni nasib hija proposta tajba imma għanna bżon inkunu prudenti għax eh, MSMEs ta' spess li jħossu il-prezzjoni, għanna bżon inkunu kauti, nizguraw li jistaw jżommu l-pass ma l-izvilup, nasepek inkunu għed kuna din nablu mal-avvanzi mal avvanzi un bat eh, eh, nitkellmu fuq il-lista pozittiva mhux waħda negativa kif għal il rapporter għax il-lista pozittiva tfisser li nkopru kollox illi suppost jiġi tegattat u ma nħallu xejn barra. Grazzi ħafna tax-xogħol sissa u jien nistenna bil-ħerqa id debattiti li se jkollna fil-futur. Grazzi ħafna is-Sinjura Koleċne. Grazzi ħafna President skonti l-etiketar tal-prodotti tal-konsum enerġetiku huwa kontribut tajjeb ħafna għal tfaddil enerġetiku, strument importanti ta' protezzjoni sekundarja ta' risorsi naturali u ambientali u parti integrali biex aħna nilħu l-għaniet enerġetiċi tagħna. Imma leġislazzjoni fuq dawn it-tabelli, dawn it-tiketti għandhom bżonn iktar jaqgħu taħt l-eco design u manufatturar tal-prodotti mod ġenerali għax hekk biss inkunu nistgħu nbidlu l-affarijiet li nixtiequ u jkollna impatt pożittiv fuq l-imġiba tal-konsumaturi li jixtru l-prodotti kif ukoll il-produtturi stess. Permetti li issa namel kummenti fuq l-abbozz, jina personalment nilqa l-sforz biex nċaraw il-definizjonijiet, imma jina kritika lejn l-estensjoni ta' definizzjoni ta' prodott illi konsma l-enerġija permezz ta' sistema jew servizz, jew indaħlu definizzjoni ta' konsum assolut Referizzjoniet preċiżi, repetizzjonijiet u usu kontinu ma xaħġa li aħna dejjem ntaqgħu magħha kuljum jum eh, din il-leġislazzjoni. Per eżempju, jekk ngħidu eh, sistema eh, tal-effiċenza hija ma t-dix u għalhekk jiena nixtieq li daw it-termini jintużaw b'mod universali fil-leġislazzjoni kollha. Ma naqbel xejn mal-parti tal-proposta li tajt il-loċa ta' inċentivi għax xirri ta' prodotti regolati tkun ammissibli jekk dawn huma prodotti mill-klassi l-iktalora tal-effiċenza. Jina niġi mill pubblika ċeka minn Ostrova li qed tipprova tilqa għal tniġis tal-arja daw l-axħar snin, ġifiri mill-2017 din tkun fisser komplikazzjoni tal-inċentivi biex ikunem il-Gas Combustion Units. Għax hemm biss ftit unitajiet f'din il-klassi l-iktar olja bħal pal pompija l-tisħin. Imma dawn l-affarijiet eh, ovvjament huma ħafna flus għalhekk għar-reġuni tant foqra bħal tiegħi eh, din tkun ta' pis f'sitwazzjoni diġà komplikata ħafna għal dak li huwa il-protezzjoni ta' l-tinċis mill tal-arja u kol tal-użu enerġetiku għalek għanna bżon bidlu l-affarijiet skont il-pass ta' progress teknoloġiku. Ġifiri, kategoriji ġodda dan il-rescaling u kunem bissek hemm bisiet progress teknoloġiku nistaw naqblu il-kol u ma naħsibx li tkun ħaġa tajba li nbidlu dawn il-klassi u kategoriji skadenza fissa. Il-progress tant huwa maġġer li ma nistawx nanticipaw skadenza partikolari jew fissa għal dawn il-kategoriji l-ġodda. Naħseb hija ħaġa pożittiva illi għallimna lil konsumaturi tagħna kif huma dawn it-tiketti xi fissru jekk ikun hemm wis bidliet huma se jiġu se jitħawdu u mhux seħduhom bis-serjetà dan ikun żball U għalek nishtiq eh, nirringrazzja l-rapporter u jina nistenna illi niraffina iktar dan il-test. Grazzi ħafna. Merci, mish. Grazzi ħafna, President. U grazzi sur rapporter tal-opinjoni tijak u eżis kollegi. L-għu nishtiq nirringrazzja l-Komissjoni Ewropea tal-proposta regolament ta' xijani waħda neċessarja u għanda tkun ambizzjuża u naħseb hija bażi tajba għal ħidma tagħna u jiena kuntenta illi din id-direttiva issi regolamenti tkun applikabli kullum kien bl-istess mod. Minħabba l-evoluzzjoni tal-etiketti tal-efficienza enerġeti konsumaturi Eh, forsi jintilfu meta jiġu biex eh, jixtru għax għadin jindunaw li meta per eżempju jishtiqu eh, jishtru magna tal-ħasil wieħed jgħid le l-aħjar li l-ar waħda għax A++. Iġifiri hemm bżonn neġġaw nirrevedu dawn it-tiketti u mbagħad il-konsumatur mhuwiex informat biżejt huwa manipolat ukoll. Waħna l-ekoloġisti favur biex ikun hemm Eh, koesistenza bejn it-teketti l-antiki u l-ġodda għax ma rridux noħolqu konfużjoni li twassal għal nuqqas ta' informazzjoni. Mbagħad fuq dak li intqal fuq dan it-teketti għandna bżonn iva jkollna fażi ta' informazzjoni lill-konsumaturi jekk inħallu dan il-kategoriji vojta għax dan qed jurtana, imma jekk ngħidu li dak kien kien hemm A ah, issa huwa ċe għax aħna ħallejna din il-fazi battal mħabba l-innovazzjoni, ħafna produtturi attualment illi għandhom ħafna prodotti innovativi imma ma jistawx daħlu għemmek u għalek naħseb illi l-fat illi konna dawn il-kaxex kategoriji vojta setat imbottatura l-innovazzjoni biex wara ħames snin ikunu jistaw jiġu mimlijin. Mela, il-kollega s-lodiġa fem sow l-affarijiet kif numa u propona rap eh, rapport li huwa loġiku ħafna jiena nixtieq nagħmel xi ftit kummenti. L-ewwel net fl-emenda eh, erba inkom neħħitu l-konsum assolut. Jiena nixtieq niġi lura għal dan il-punt għax naħseb li huwa importanti ħafna. X'nixtiequ għandna nixtiequ nilimitaw il-konsum enerġetiku. Jekk inneħħu l-konsum assolut, se jkollok nis, per eżempju, illi eh, xtraw eh, televizjoni bi screen kbir, a u se jgħidu tajb effiċenti ħafna, imma jekk qabluħ għal screen żgħar l huwa f'dar klassi ċe, se jkun sma ferm inqas enerġija u għalek nasib li għanna bżon ninkunu prudenti ħafna, għanna bżon npoġġu l-konsum assolut, għax le se jkonna konsum eċċessiv sen eh, nħedġuhom il-konsumaturi illi jixtru li konsumaw ħafna u għalhekk il konsil jaqbel illi poġġu lura dan il-konsum assolut u jiena naħseb għal konsumatur dan huwa importanti ħafna kiet naqis tal-konsum issa fuq id-database nixtieq nifraħlek għax inti favur id-database jiena u koll fil-kumitat ITRE u ma shadow rapporter tal-PPE u importanti ħafna li konna ċess għal din il-database. Imma, e, nwissi, meta inti tajt illi il-produtturi kunu jistaw jibatu id-data bil-karta. Għalix, għax tajt li jem spionaċ u praterija d-deja, imma tkun mod elettroniku jew bil-karta l-spionaċ u praterija se jeżistu dejjem u jekk inta tajtek minn banda waħda ser nifaċilitaw l ispjonaċ u jista' jkun hemm ukoll żbalji minħabba reġistrar u għalhekk għalija database iva produtturi għandhom bżonn nirreġistrawhom eh, elettronikament u mbagħad l-affarijiet jimxu kif suppost. Meta inta tajt, pereżempju, dan huwa suġġett li se jfisser ta' amministrativi għall-SMEs aħna ċervejna s-sidin tal-industrija li għamlu per eżempju il-fridges u il-magni eh, tal-ħassin mu miex l-SMEs u ma l-industrija l-gbar li għandhom il-mezzi biex eh, jagħmlu da xogħol. Għalhekk forsi nixtieq nżid mal-proposta tija il-fatt illi għanna bżon in wessa u tamir kollu għaxem ħafna tamir elettriku illi ma jgħax taħt il-kappa ta' dan il-regolament. U lek forse għanna bżon nikdbu artiklu ġdid imma għal scanners, printers, smartphones, uh, computers għanna bżon inżiduhom. Għax għawnek eh, għadin nħasbin xiftit fuq din l-efficienza enerġetika, anki il-convectors elettroniċi u kol ma jidrux hemm ħafna ċittadini Ewropej pereżempju jużaw il-radiators elettroniċi għal tisħin u dan ifisser prekarjetà enerġetika jiena bħala Franċiża nista' ngħid illi hemm konsum ta' dawn il-radiators elettriċi biex saħnu d-dar illi eh, jamlu ħafna użu minnu għal-Franċiżi MMND oħrajn. Mux ħafna, imma naħseb illi badna triq tajba u nkunu nistaw inlaħmu din l-opinjoni kif ġiet proposta. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Pedicini. L-Onorevoli Pedicini. Grazie, Presidente. E ringrazio anche il... Sur Presidente, grazie ukoll il-relatur u għaxol sar sissa. Jien nixtieq nitlaq mill-punt illi aħna ftit snin rajna introduzzjoni ta' kategoriji ġodda ta' prodotti li daħlu fil-kategoriji oljin ta' dawn il-prodotti dan wassal għal konfużjoni għal eh, konsumaturi. Dan jagħti il possibilità l-konsumaturi li qabbel il- qabel il-prodotti u jara li huma aktar effiċenti. L-għanda din il-proposta huwa illi jgħin l-issu u l-manifatturi biex joħolqu prodotti iktar effiċenti fil-waqt li jinżammu dawk li joħlu l-iktar enerġija jkunu iktar limitati. Dan biex ikollna prodotti li jkunu iktar ta' kwalità tajba u kemm jista' jkun jaqorbu lejn iż-żero naqblu mal-Kommissjoni ta' database ġdida dan il-prodotti tajjeb li nitolbu li manifatturi illi jinkludu l-informazzjoni fir rigward ta' kif jistgħu jiġu riċiklati dawn il-prodotti u kif jistgħu jiġu żarmati dawn il-prodotti għal riċiklaġġ. Dan għalhekk jiffaċili tal-iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari u jinaqqas l-iskart u anke jistima l-użu mill-ġdid dawn il-prodotti. Din id-direttiva fuq l-ekokompatibilità għalhekk naqblu magħha biex jinġunku dawn il-prodotti aħna wkoll nemnu li huwa importanti ħafna li kollna enerġija li prodott li jiġi użat blużi kollha possibbli mhux biss ikun effiċjenti imma juża kemm jista' jkun mill-inqas enerġija. Għalhekk iridu naraw il-konsum tal-enerġija f'totalità tiegħu. Grazzi l-Onorevoli Lise. Vielen Dank, <coughs> Vorsitzender, und vielen Dank an, die, an den Berichter. Grazzi, President, grazzi l-relatur Koll. Jiena nappoġġa l-proposta tal- kummissjoni naħseb li wasal iż-żmien issa li nagħmlu sforz għal eh, għal rescaling għal klassifikazzjoni minn ġdid. U eh, meta nġu għal ċertu prodotti għasat hemm minnhom li għaw f'kategorija A, A, B, C jew D, ma A plus u A plus plus. Jiena taqxejn xettiku koll eh, dwar jekk il-żewġ kategoriji ta' fuq net għandhom xi ġuż fujtati irridu naraw xejn għaliex jekk hemm prodotti li għal prodott fis-suq għandu jkun it-tikketjat bħala A. Jien għandix mistoqsijiet tal-Kummissjoni u relatur. Bit-teknoloġija moderna tal-lum nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet b'mod elettroniku. Iżda f'ħafna negozji, speċjalment dawk żgħar, mhux dejjem faċli li dawn jistampaw it-tikketti biex il-konsumatur ikun jista' jara fil-prodotti. Dawn għandhom l-obbligu illi jinkludu eh, karti b'informazzjoni dwar il-prodott. U eh, jekk imbagħad il-konsumatur jkun jixtieq, jista' jitlob għandu ġiet jitlob il-sit eh, il-ħanut biex joħroġlu tikketta. Mhux dejjem żewwa possibbli li joħorġu dawn it-tikketti f'kull ħanut. Imbagħad mistoqsija dwar l-iskadenza jekk fimsew il-Kommissjoni qed tissuġġerixxi illi fi żmien ġimgħa nagħmlu tikketjar minn ġdid ta' kollox. U mbagħad sa dik id-data eh, nkunu rridu nneħħu l-tikketti kollha l-antiki u nistostituhom bil-ġodda. Ma naħsibx li jekk ser ikonna żmien biżejjed ma naħsibx li għanna mi bizzejn biex setwixxu t-tikketti antiki bil-ġodda. Ġimma ma nafxiex bizzejiet. Forsi ta' min ikunu daqsxejn isa ġenerużi, forsi ħjar erba ġimgħat. Jina nissuġġerixxi illi fejn jista' jkun nużaw simboli palissa bħafna klim bħafna test u naħseb li fissu intern tal-Unjoni Ewropea jekk kulħadd jaqbel aħjar li kollox jinftiem ma' daqatajn li ma jkollokx kollox jiġi stampat b'lingwi differenti. Imbagħad xi ħaġa relatata mad-dawl. Met inti għandek eh, xi lampa illi bijiex energy saving. Eh, Tabel xi differenza jekk ma jkunx hemm bozza fija. Naħseb li mod ġenerali eh, ser ikun nistgħu nappoġġjaw dan ir-rapport. Grazzi, Sinjura Prostetek. Grazzi ħafna, President, ovvjament nixtieq nifraħ lir rapporter għax xogħol li jagħmel. Veru l-tikettar enerġetiku ħaġa importanti ħafna l-konsumatur issa jistennija u għalhekk nħeġġu hekk l-konsumaturi biex eh, jażlu l-prodotti li konsmaw mill-inqas enerġija u inċentiva u koll għal produtturi biex jinvestu u e, e, biex ikun jista jinvestu f'dawn it-tip ta' prodotti. Kif ġi propost minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea, imma din is-semplifikazzjoni ma tfissirx illi mm, nrasnu l-investiment fl-aħjar prodotti. Ħen spiega ruħi, simplifikazzjoni minn A sa G u nżommu il-kategoriji A u B vojta biex prodott dan ifisse illi l-prodott li kien A issa jispiċċa C jew D. U dan se jħawat il konsumatur immaġna l-konsumatur għadu kemm biddel, forsi xi ftit xurilu il-boiler Eh, importanti ħafna meta wieħed ibiddel il-boiler ovvjament eh, dan ifisser li kun għażel waħda pereżempju fil-kategorija A sipru ħassa fa' kategorija C u dan se jħawat il-konsumatur mhux ftit. U jgħid forsi ma żilx kif suppost, forsi din l-għażla u suppost tagħmilha l xar snin, u hekk problema kbira. Hemm bżonn illi eh, man Eh, il-konsumatur iċ-ċittadin ma jsibx ruħu sfiduċjat. Issa fuq id-database Ewropea jina favur ħafna. U hemm stati membri fejn diġà teżisti din id-database. Imma hemm stati membri illi eh, mhumiex uh, lesti jipparteċipaw u dan qabel ma, ma jibdow xuma bid-database nazjonali tagħhom u għalhekk bżonn ta' ftit eh, domin. L-istess forsi naħseb mhuwiex indispensabbli illi noħorġu b'informazzjoni mod pubbliku għax ovvjament ma jridux nipperikolaw il-kompetitività tal-intrapriżi tagħna u għanna bżonn inħarsu wkoll dak li hemm bżonn jibqa' konfidenzjali fuq il-produzzjoni u l-identità ta' prodott jina dak li li najt u forsi Iva ikun u koll suġġett ta' xi emendi. Grazzi ħafna. You now I give the floor to the Grazzi nad il-kelma sa' l-kommissjoni. Ik jista' jkun iżommu fil-qosor għaliex qegħdin daqsxejn tajt. Thank you, Chair. Um, I'll be as brief as Grazzi President, għanżon fil-qosor ma nishtiq l-wieġe eh, palix kienaw diskussjoni eh, pjuttost dinamika. L-ewwel qed nirringrazzja ir-relatur u l-komitat mod ġenerali għall-appoġġ illi wera għal żewġ eh, prinċipji eh, ewlenin, ġbi ta' database illi rritornaw klassijiet għal saġġe. G. Qed nieħdu kost naraw appoġġ ta' stant wiesa. Is-Sinjura Bonafè eh, semmit il-kwistjoni tal-ittestjar, importanza tal-ittestjar, nista' nassigurak naqblu miegħek din hija eh, kwestjoni importanti għal eh, regolament għal regoli ta' implementazzjoni fil-fatt għandna pakket sħiħ illi eh, għaddejn is-sistema bħalissa sabiex permezz tiegħu nkunu nistgħu nassiguraw illi m'hemmx lok għal abbuż mis-sistema. Jiġifieri napprezzaw il-fatt li ħadd tant importanza lil din il-kwistjoni. Is-Sinjora Meissner semmiet xi affarijiet dwar id-dizin ta' database Dwar il-privattivi, il-privattivi huma eh, pubbliċi memx kwistjonijiet ta' konfidenzjalità hemmhekk, imma hemm kol kwistjoni li semmi t sinjura Grostet li hija importanti wkoll. Aħna qed nipproponu l-informazzjoni li hija konfidenzjali llum tibqa' konfidenzjali u eh, kollhom aċċess għalija biss awtoritajiet ta' sorveljanza tas-suq. Jiġifieri l-Kummissjoni qed tipproponi li ma nċaqalqux id-diviżjoni bejn informazzjoni pubblika u privata U dana jorbot ma dak li semmejt inti mal-dizin tal-prodotti u d-dizinji sigret tal-prodotti. il kwistjoni tal-SMEs illi semmejt il-Sinjura Meissner u anka mir-relatur innifsu brabta anka ma' databases. Aħna naqblu illi għanna bżon sistema li taħdem għal dawn negozji zaru medi. Iżda, ma naħsbux li sistema ta' bil bitri b'karti naħsbu ma naħsbux li hija sistema tajba. Naqblu li għandna jkun hemm eh, simplifikazzjoni u kieku b'din is-sistema jkun hemm pis eh, enormi fuq il-Kommissjoni tqod verifika dik l-informazzjoni kollha. Hemm sistemi oħra, pereżempju fl-Istati Uniti, jistaw jiddelegaw għal parti terza jiddelegaw l-om l-inkarigu illi joħorġu eh, avvizi. Uh, Allura mbagħad il-min jiddelegaw mbagħad jibda jispeċjalizza jsir iżid effiċjenti f'din il-biċċa xogħol. Taħt il-proposta l-Kommissjoni dan huwa possibbli, però forsi nistgħu niċċaraw ftit iżjed fil-proposta noħorġu eżjed ċara. Għaliex aħna ma tanġaħna komdi b'dan is-suġġeriment ta' avviżi li joħorġu bitrib karti. Dwar il-kwistjonijiet tal-kategoriji għoljin eh, il-kwistjoni semmit ħafna, Din hija kwestjoni ta' opinjoni u rridu nsibu bilanċ bejn illi ninċentivaw ix-xiri ta' prodotti effiċenti. U minnaħa l-oħra nevitaw li konna bżonn għadu nagħmlu klassifikazzjoni mill-ġdid ta' Space Waste. Il-proposta illi nħallu il-żewġ kategoriji ta' fuq vojta kienet sabiex Eh, ek kif imbagħad ikun hemm progress teknoloġiku kien hemm spazju għalihom ma jkunniex bżonn imbagħad noqogħdu nerġgħu nagħmlu skalar mill-ġdid. Diġà fil 20% ta' prodotti li qegħdin fil-klassi A. Mela meta mbagħad il-maġġoranza tal-prodotti eh, jaqgħu fil-kategorija A, dak il-mument ser jasal iżjed malajr. Allura isna ħankun qegħdin dejjem pass lura. Ġifri naħseb li importanti li nżommu f'moħna li nilħu bilanċ bejn dan li semmejt. Sur Lisa u koll semma il-periodu illi il-bejija ikollhom bżonn biex jaqilbu mill-tiketti antiki għal ġodda. Aħna semmejna ġimma u xtaq periodu itwal u dal boħra kwistjoni ta' bilanċ kompromess kompromess bejn li eh, nikkonsentraw il-pisi li ħajkun hemm fuq il-bejjieħ u illi nevitaw il-konfużjoni fil-konsumaturi illi inevitabilment se tiġi ġenerata jekk ikun hemm tikketti differenti fi ħwienet differenti. Iżda l-kollega wkoll kellu raġuna li eh, ser ikun hemm bżonn kampanja ta' informazzjoni eh, b'saħħitha biex nevitaw konfużjoni min-naħa tal-konsumaturi. Fuq il-heaters elettriċi li semmiet is sinjura Ġervasi, Aħna provajna, il-Komissjoni għamlet proposta dwar it-tikketjar tal-heaters iżda ma il-ħaqniex maġġoranza kwalifikata fil-Komitat meta diskutajna dan daqsene u sentejn ilu. Iġveri, nifmu l-punt tijak mannix tikketta għal dawn il-heaters imma kena problema għaliex fuq l-iskala illi konna eh, qed nissuġġerixxu eh, dawn il-heaters kienu sejaqgħu f'kategorija baxxa. Imma eh, ser nippruvaw nkomplu naħdmu fuq dan għal darboħra fuq dwar Mr. Lise illi semma il-kwistjoni eh, tal-prodotti li ehm, jgħatu d-dawl jekk għandek tagħmel tikket anka fuq il-plakka mhux biss fuq il-prodott. Qed inħarsu iva lejn il-regolament dwar prodotti tad-dawl u dan il-din il-ħidma ssir qed issir b'mod parallel ma' mal-punti l-oħra li semmejt. U naħseb li bekket kollox, President, grazzi. Grazzi, relatur. Do you have something to add. Jekk għandek xi ħaġa xi żid. Le, ma nżid eh, xejn fuq l-iskadenza tal-emendi 25 ta' frar u mbagħad ikun għad debattitu grazzi. read the timetable. Tajjeb, grazzi, mela, eh, il-pjan li għanna għanna eh, skadenza l-emendi il-25 ta' frar fl-ofsinar, il-votazzjoni fil-komitat se tkun fil-26 ta' april, il-votazzjoni fil-litre se tkun fil-24 ta' meju, grazzi. Mela, nistaw naddu issa għal-punti li jmiss ġibiri skambju ta' opinjonijiet ma' Sur Natur li huwa l-direttur eżekuttiv tal-EFSA l-iskambju ta' opinjonijiet huwa parti minn dialogu eh, eh, annwali bejn l-EFSA u l-Parlament Ewropew. Nilqak Sunjer Ul nadirek il-kelma. Grazzi ħafna, President, u grazzi lill membri parlamentari tal-li stimnuni għawek u tal-li għetjatuni l-opportunità illi nagħmel skambju ta' opinjonijiet magħkom fuq xi ħaġa li naħsbu importanti ħafna ċittadini Ewropej, ġifiri, ikkel sigur, pjanti siguri, annimali b'saħħithom u ambjent b'saħħtu. Jiena nixtieq insemmi tlet suġġetti ta' malajr. L-ewwel nett nikkjarifika xejn l-irwol tal-EFSA, imbagħad nixtieq nitkellem dwar eh, xi ksibna s-sena l-oħra U nixtieq nitkellem ukoll dwar sfidi u opportunitajiet li għalihom ser ikonna bżonn eh, l-appoġġ tagħkom eżis membri tal-Parlament. L-ewwel nett, l-irwol tal-EFSA dana huwa mniżel fil- eh, eh, fil-regola li bija waqqafna l-EFSA u aħna l-motto tagħna huwa illi nafdaw fix-xjenza għal-ikel sigur. U taħt dan l-istawgen ħana nagħmlu tliet missjonijiet prinċipali. L-ewwel nett li niprovdu pariri xjentifiċi lil eh, dawk li għamlu ġestjoni tar-riskju fl-Ewropa ġifiri aħna nagħtu pariri l kummissjoni l-Parlament, l-Istati membri, eh, pariri dwar riski eh, fil-katina tal-ikel. It-tieni, illi nikkomunikaw dwar riski fil-katina tal-ikel. Ġifiri aħna nikkomunikaw mux biss ma' risk managers iżdanka mal-publiku b'mod ġenerali. It-tielet, pilastru tal opinjoni tal-missjoni tagħna hija l-kooperazzjoni. Din hija imnaqxa fil-regolament eh, eh, ewlieni hija parti mid-DNA tal-EFSA u aħna verament nixtiequ nikkooperaw mal-Istati membri, ma' aġenziji oħra, mal-partijiet interessati u anke ma' organizzazzjonijiet internazzjonali. Kif qed nagħmlu din il-ħidma? Għan madwar 470 il-ħaddim il qed jahdmu maħna u naħdmu wkoll aħna ma' netwerk ta' xentisti ta' madwar 1500 xentist fil-fatt, ma' xentisti li ġejjin mill-Istati Membri. Barra mek organizzaw daqs 1000 laqa fis-sena, 20% minnhom huma ma' laqat ehm, li siru ehm, teleconference u eh, niproduċu kol madwar 500 eh, prodott xentifiku. U lefsa kontribujiet anka bħafna rapporti għal sistema ta' sigurtà tal-ikel Ewropea, ġvi naħsbu li din hija organizzazzjoni soda u li ta' min joqgħod fuq li din se toħroġ pariri xjentifiċi tajba Eh, mux sejjem eh, kullħat jemmen il li toħroċ tal-efsa, ma dakwa parti janka mid-dinja xentifika dejjem eh, u muxi dubi. Għanetikom xie eżempji ta' kif aħna naħsbu li xejna fl-2015 ħidma ta'kom. Taħt it-titlu ta' kemm aħna konna reazzjonari u d riski l-efsa ta' numru ta' pariri fuq Eh, mart tal-pjanti illi sibna fl-Italja, f'nafsnar tal-Italja. Eh, dan il-mart fil-pjanti fejn nefsa ta' tparini dwar riski ta' dawn il-mart dwar eh, xistaw ikunu trattamenti u kif tista' tittaffa din il-marda. Eżempju ieħor, il-bee health illi huwa hija kwestjoni komplikata illi dwar l-efsa mux bistat pariri xentifiċi, per eżempju, il-riskju ta' neonicotinoidi eh, għannaħal, imma l-efsa taħdem u mal l-istati membri b'mod multi eh, multidisciplinarju b'approċċ holistiku sabiex nidentifikaw affarijiet li qegħdin itelfu mill eh, qed itelfu lin-naħal u fil-attività tan-naħal fix-xeda tagħhom. Imbagħad hemm kwistjoni oħra teddida kbira għas-saħħa eh, teddida kbira għas-saħħa u aħna l-EFSA flimkien mal aġenzija Ewropea għal-Mediċina u iċ-ċentru għal-prevenzjoni tal-Mart aħna niġbru eh, l-informazzjoni u noħolġu bi provi dwar kif nistaw eh, niġġieldu kontra r-reżistenza antimikrobika. Issa biex nagħti daqsxejn titwila lejn il-ġejjieni, xem fil-futur tal-efsa, se naraw li eh, se jkun hemm opportunitajiet u sfidi. Nixti insemmi tlet sfidi u anka opportunitajiet. L-ewwel net, irridu insaħħu il-kapaċità ta' valwazzjoni tar-riskju tal-Unjoni Ewropea. Is-sistema li twaqfet minnkom il-Parlament u mill-Kunsill ġifiri eh, l-organizzazzjoni tal-EFSA bil-panels xjentifiċi tagħha fejn aħna nserħu fuq eh, l-informazzjoni xjentifika mill-istati membri, naħsbu li dina mill-perspettiva tagħna hija xi ħaġa eh, u approċċ intelligenti u responsiv ħafna. Iżda hija sistema delikata ħafna għaliex bekk qed inserħu kompletament fuq id-disponibilità ta' xjentisti mill-organizzazzjonijiet fl-istati membri. U issa, fi żmien ta' kriżi ekonomika, qed naraw illi l-imsieħba tagħna fl-istati membri eh, huma daqsxejn eh, limitati fir-risorsi tagħhom U madomx lesti daqs kem kienu qabel illi appoġġaw ix-xjentisti tagħhom illi dawn jiddedikaw ħin biex jajnu lill-lefsa u dawn ix-xjentisti fil-verità mhux ma jkunux qed jaħdmu l lefsa qed jaħdmu għall proġett Ewropew. Jiġifieri din hija kwistjoni politika u allura għandna bżonn l-appoġġ tagħkom fil-kostitwenzi tagħkom u fl-istati membri tagħkom biex nassiguraw illi l-organizzazzjonijiet ta' riċerka l istati membri dejjem ikunu għadhom lesti illi eh, jappoġġaw il-fatt illi il-ħaddiema tagħhom jaħdmu għall-efsa u allura anka l-proġett Ewropew. U rridu naħsbu wkoll kif nistgħu nagħmlu struttural minn ġdid finanzjarju ehm, għaliex eh, dawn l-organizzazzjonijiet qed eh, jippermettu li xentisti tagħhom jaħdmu sa' 50 ġurnata fis-sena għall lefsa mingħajr ma jitħallsu allura forsi nistgħu nsibu xi mod ġdid kif naħdmu ma' dawn l-organizzazzjonijiet mill-Istati Membri. Sfida oħra għandna bżonn iżjed innovazzjoni fil-xjenzi għall-evalwazzjoni tar-riskju. Għanna raw globalizzazzjoni ta' negozju u, u, u, u fċaqliq ta' nies u dan iġib miegħu ċertu perikli per eżempju, għedna rawa bil-swine fever, bil-ħafna mort differenti illi qed jasal sa xtutna minħabba ċaqliq tan-nies, minħabba l-kriżi ta' refuġġjati fost oħrajn, u allura rridu jkunu lesti għal riski li jistgħu jitfaċċaw U dan hija xi ħaġa li tixpruna riski hemm ovvjament affarijiet oħra, pereżempju tibdil fil-klima, teknoloġiji ġodda, fin-nano teknoloġija pereżempju jekk hix cloning jew inkella tekniċi ġodda eh, għal tkabbir ta' pjanti. Irid ikun hemm innovazzjoni innovazzjoni u evalwazzjoni tar riskju u dan eh, joħroġ mill-riċerka imbirata apposta lejn il-kwistjoni tas sigurtà iżda m'għandix il-fondi għal din ir-riċerka. Allura aħna bħala aġenziji Ewropej m'għandix il-budget neċessarju sabiex aħna eh, eh namlu l-istudji tagħna bħal mandu fl-Istati Uniti per eżempju. L-aħħar punt huwa l-involviment mas soċjetà ċivili. Aħna insejħu dan bħala vjaġġ mill-verità għal fiduċa. Jiġifieri mhux biżejjed issa li nagħtu prodott ċjentifiku tajjeb ħafna, iżda dan il-prodott irridu daħluħ f'soċjetà illi tkun tafda il-proċessi eh, xjentifiċi. U kultant ikun hemm min jikkritika l-EFSA tal liba ma toħroġ informazzjoni b'mod pubbliku, pereżempju dwar studi eh, li jsiru għal skopijiet ta' valwazzjoni ta' riskju. Iżda, aħna naqafas legali li rridu nirrispettaw u jekk aħna rridu nkunu eh, iżjed miftuħin, u għanek nishtiqu vizjoni għal-2020, irridu konna ambjent eh, regolatorju li jkun tajjeb li jkun hemm eh, skrutinju pubbliku sabiex inkunu nistaw insibu forsi anka approċċ alternativi. Allura aħna naqblu ma dan l-approċċ miftuħ, iżda irrid ikun hemm ukoll bażi legali sigura u li wieħed jista' jbassara wkoll. Xista jkun il-rwa tal-Parlament Ewropew f'dan il-vjaġġ magħna, intom naturalment ko-leġislaturi, intom l-awtorità budġetarja imma intom u koll eh, kollega kritiku, kollega eh, u aħna napprezzaw dan il-fat, nħedu kosma ta' t-kritikawna, li xbeg biznis ta' unitibu aħna. Mela aħna għanna bżon eh, il-kontribut ta'kom biex naraw kemm l-aġenzija tagħna hija parti integrali mis-soċjetà u anka sabiex natu kuntest lil prodotti tagħna biex bekk kemm jista' jkun natu l-iżjed valur lis-soċjetà Ewropea. X'nistgħu nofrulkom aħna Aħna nistgħu nappoġġaw il-proċess leġislattiv tagħkom permezz ta' seminars, laqat, nistgħu nkunu aħna board xjentifiku bħala parti mill-proċess leġislattiv, ikunu kontenti li konna dan l-irwol. Iġbira dal-boħra, nerġalura l-motto tagħkom, United in Diversity, naħseb li United maquda nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet pożittivi għall-Ewropa. Grazzi ħafna u għandi li nwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom. Grazzi. Now I give the floor to Ms. Sarso. Grazzi, l Limes. Limis. Ayuso. Grazie, grazie Grazzi, grazzi direttur tal-EFSA tal-li għal tal-boħra. Ija tawwek biex tispeganna affarijiet dwar l-EFSA. Jina eh, persuna ta' kuntatt mal-EFSA u kelli l-opportunità illi nara kif intom tażlu x-xjentisti ta'kom, x-xjentisti tal-bord tal eh, manageriali tal-EFSA. U naħseb illi hemm element ta' trasparenza illi forsi ma xet jasal għal bqija tas-soċjetà iżda l-EFSA li la taħdem 13-il sena naħseb li għamet ħafna affarijiet. Kifet inti stess Ma ħafna affarijiet jistgħu jsiru dwar pubblikazzjoni tal-istudji pereżempju. Hemm ħafna titjib xista jsir u tajjeb illi naddattaw anke l-bażi legali għal dan għaliex kultant meta ċertu dettalji ma ħorġux fil-pubbliku, l-pubbliku jibda jiddubita fihom, speċjalment jekk ir-riżultati li ħorġu ma jkunux dawk li qed nistennew. Pero barra minnek naħseb illi rapporti illi toħroġ lefsa ma ma joħorġux minn xi ħaddiema minn xi grupp ta' ħaddiema partikolari biss iżda xjentisti mill-Ewropa kollha li jingħaqdu. Jiena mhux qed ngħid jekk ikun hemm panel ta' xjentisti grupp wieħed jista' jkollu xi konflitt ta' interessi, eh, mhux qed ngħid hekk imma jista jkun illi grupp ta' ċentisti minn ħafna pajjiżi differenti kollom l-istess konflitt ta' interessi illi mbagħad eh, jinfluwenza il rapport Allura jiena lux t irressaq din il-kwistjoni għaliex tkellimna ħafna dwar ir-rapporti tal-EFSA illi eh, huma influenzati minn konflitti ta' interessi. Imma jiena ma naħsibx illi dan huwa l-każ. Pala minn hekk intom għadkom ħafna affarijiet fidejkom u issa ser ikollkom iżjed xogħol bir-regolament illi ser napprovaw dal-waqt. Sejna kemm bil darbatta, iżda ħanerġa' ngħidha intom ma tistgħux teħilsu minn xi ftit xogħol. Pereżempju, semmejtu silera fastidjosa illi hija marda tas-siġar taż-żebbuġ ġifiri marda ta', ta s-sġar. Jek lefsa tejt, isma din il-marda ta' fetwa, zejt ta' zembuġa u ta' fetwa, il-saxħa il zembuġ naħseb li jo bizzejt, ma naħsibx l-Alexander fejn tistudja eh, din il-marda, hemm ħafna laboratorji li kapaċi jistudjawa, jistudjawa kif din tiġi trasmessa mis siġra l-oħra, kif tinxteret u kif nistaw neleminaw il-marda. il marda per eżempju nċertu terapija, sir bisħana, eh, hemm trattamenti differenti. Iġifiri, forsi tistaw tirrevedu intom daqxej l-inkarigi li għandkom u teddedikaw li l-kom infuskom biss għal dik li hija sigurtà tal-ikel, għax wara kollox għalhekk twaqqaftu intom 13 sena ilu. Dwar il-konflitt ta' interessi li semmejt qabel, ma tasbux li għandu jkun hemm kriterji iżjed ċari għall aġenziji kollha dwar x'inhi u x'mhuwiex konflitt ta' interess. Għaliex minħabba dawn konflitt ta' interess, inkella f'dawn l-aġenziji ser ikun jistgħu jaħdmu biss nies li għadhom ħerġin friski mur l-università u li m'għandhomx esperjenza. U eh, Imbat, ħanaslu f'punt fejn huma dawn nies biss li nistgħu nikkonsidrawhom illi m'għandhomx konflitt ta' interess imma l-efsa min-naħa l-oħra għandha bżonn nies imma preparati li studjaw li għandhom esperjenza biex ikollok esperjenza titkun ħdimt f'dawn is-setturi. Nirringrazzjak għal darbohra li qed hawnhekk illum. Thank you. I have a very long list. Għandi lista twila ta' kellima Għalek, se kolna nżommu ma minuta kull wieħed, għax mdammux l-ħar punt fuq l-agenda. L-ewwel Onorevoli Miljor. Grazzi tassew, Signora President. Huwa ta' pjaċira lina li nilqgħu hawnhekk f'dan il-kumitat. Eh, għaliex qegħdin hawnhekk anke ħna nkunu farma biex naraw xed jiġri mill xed tagħmel lefsa. Issa fuq din l-evalwazzjoni. Dan kollu huwa essenzjali. Ta' niġu għall stati membri li u li konna esperti disponibli għall-efsa Il-kwistjoni kienet dawn għandhom jitħarsu xi tip ta' kompens. u dan huwa responsabbli wkoll għal kemm hemm entużjażmu għal dan il-fatt. Għamu kakamu huwa prestiġjuż fuq l-evalwazzjoni tar-riskju. Inti semmejt fuq li nagħmel l alternattivi oħra. u l-bażi legali dan huwa il-qafas li fuq uridu nibnu l-istrateġija ehm, tagħna. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Url tal-li s-sieħab mana. Jena l-ħar darba wkoll kont parti mid-delegazzjoni ta' dan il-komitat fejn morna fessa u ħadna gost ukoll minn dak li rajna għat nisimaw ku kol titkellem fuq l-iktar involviment u soċieta ċivili. Kif ta' sew tistaw tiksbuħ dan? Dan huwa meħtieġ ħafna drabi ċittadini ħarsu lejn aspett emozjonali li huwa importanti daqs l-aspett ċentifiku aħna kritikajna fejn kien hemm bżonn, imma kieku kritikajna biss ma konniex naraw l-iżviluppi li saru. Fuq l-antimicrobial resistance fl u l-kustjoni tal-antibiotiċi li jiġu inklużi hawnhekk ukoll. Nistgħu innaqsu l-użu tagħhom fil-produzzjoni ta' l-alfa l-annimali u anke l meta jiġu mamra l-annimali. Naddu għall-onorevoli Grostet. Yes, but they come. Yes, after. Don't worry. Yes. Jistaw jitkellmu aktar tard, mhux problema. Sì, merci beaucoup. Grazie ħafna, Senjora President. Jena nixtieq inkellimkom fuq il-deċiżjoni illi il-Komissjoni Ewropea se tieħu derwaqt fuq is-sustanza tal-glifosat li aħna insibu f'ħafna pestiċidi li aħna tħassabna ħafna l-EFSA ta' rapport li komissjoni pjuttost pożittiv u din is-sustanza mhijiex ta' riskju kbir jekk l-użu u d dożi huma rispettati. Issa, hemm is-sirkli li uża eh, li wera illi din is-sustanza tista' tkun perikoluża u għal daqstant skont il-formula li jużaw u għalek hemm l-autorizzazzjoni imma forsi niprojbixxu ċerti prodotti illi għandhom din is-sostanza għax għabbażi tak l-lefsa kif se tieħu parti ta' valutazzjoni ta' daw il-sustanzi li jidħlu f'dawn is-sustanz f'din is-sustanza u kif jiġu mażolin. Grazzi. E, Mr. Salimovic. Grazie onorevoli Salimovic. Grazie tassar, signora President. Grazie kull direttur Talijat fostna. Jina nishti, insaqsi mistoqsija. F'dan il-grupp konxi tal-fat illi għanna din dan l-aspet kontradittorju, kontroversjali dan it-talbiet fuq l-Aġenzija Minnaħar wahda semmit ukoll mill-kallima ta' qabli qed nitolbu eh, l indipendenza tal-esperti. U fl-istess ħin qed nitolbu rapporti li jsiru minn persuni li jkollhom ċertu esperjenza li jkunu jafu, l ċertu għarfin, u għalhekk intom xtib ta' mandat tettatu lill-esperti. U apparti minn hekk x'tista' tagħmel l-Aġenzija biex tġilet l-eżistenza eh, ta' antimicrobials. Qed nagħmel din mistoqsija x'nixtieq nkun naf x'istgħu tagħmlu jekk teħtiġu xi tip ta' mandat biex tkun kun jista' jseħħ. Grazzi. Grazzi issa l-Onorevoli Hawk. Grazzi tassew. Jien għandi mistoqsija waħda u anke komment fuq dak li tqal fuq il-konflitt ta' interess. Skont il pressi ta' amministrazzjoni tajba lebda awtoritajiet mandu jkollhom lebda konflitt ta' interess. Mhux biżejjed li jkun hemm dikjarazzjoni għalhekk għax imbagħad tkun tistara jekk dan għand ux persona deċenti jew le u toqgħod tidħol fuq il-profil tal-Facebook tiegħu jew le. Dan ma jgħamilx sens, irridu nkunu ċerti minn dan għax din hija problema fl-aġenziji kollha illi jkun hemm konflitt ta' interess u taħsbu li bizzejet li jkun hemm dikjarazzjoni ta' konflitt ta' interess. Għalhekk nixtieq insaqsi jekk intom se ssegu l-aktar regoli setti biex tiżgraw li ma jkun hemm l-ebda konflitt ta' interess. Iva, faċ li s l-esperti dawk li huma involuti f'industrija industrija biss jgħidu li ma mhumiex involuti fl-industrija jgħidu li ma tistax issib l-esperti. Iva, s sibu l-esperti jekk tfittxuhom. Grazzi l-Onorevoli Dornano. Grazzi ħafna, President. Jiena se niġi lura din is-sostanza tal klifasata għax lefsi lefsa qalet illi waħdu mhux jikawza il-kanċer u Din istqarrija uh, waslet lil ximiet persuna ta' dinja xjentifika illi jwisu fuq il-kemmu perikolus kemmu uh, kemm perikolusa din is-sostanza u minn Marzu tal-2015 nistostanza sostanza uh, dinja xentifika tajt l-Istitut ġifri tal-Kanċer u l-Aġenzija tal WT ta' WHO tajt illi jista' jikkawża il-kanċer u għalhekk e, eh, derwaqt se jkun hemm iktar ċaressa minn dan l-istitut waħna nafu li wieħed mill-lanijiet tal-istrateġija tal-EFSA tal-2020 hemm elementi illi jisemmu wkoll trasparenza, kooperazzjoni u assoċjazzjoni ta' ċittadini biex ma jivalutaw ir-riskju u inkom li tikkonsidraw din is-sustanza bħala eh, suġġett ta' diskussjoni se tikkonsidraw il-pariri ta' dawn il nies mid-dinja ċentifika li ma jaqblux ma lefsa u inkom tħadnu l-imparzjalità u trasparenza biex ek nkunu nistaw nsaħħu s sikurta eh, ta', liker għal-konsumatur. Grazzi. Very much. <clears throat> Onorevoli Peterle. Grazzi tassew tal-li sibtħin biex tkun mana u tal-li qed taqsam l-opinjonijiet tiegħek mana. Inti saqsejtna, anzi tlabtna, nafdaw fix-xjenza. Imma l li ma xjenza se nafdaw. Eh, per eżempju, glifosat juri illi kellna konklużjonijiet differenti mix-xjenza u għalhekk ma nafux jekk kan nix niddubitaw l approċ tagħhom. Meta jiena saqsajt infermiera fejn qed tgħix il-mama tiegħi f'dar għall anzjani Din studijat l-kemistrija ta' bejn taħlit ta' 17 il-mediċina u qalet li mem lebda xieda tal-interazzjoni ta' dawn it-tip ta' mediċini għalek. Dan mistoqsijiet kollha min, fejn, flima ta' miru għal kemm flus dawn jistgħu jkunu kustjonijiet politiċi. Ix-xjenza tiddeċidi jekk u ser tħares lejhom dan il-mod jew b'mod ieħor. U nixtieq li l-efsa tkun professjonali u taħdem b'mod etiku u tkun dik l-istituzzjoni li, li turi li id-dubji li umu kultant ma jkunux dubi fondati. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Hoslin. Għal-minuta jekk joġbok. Grazzi tassew, Signora President. Inti kont qed tgħidilna biex nikkritikaw l-affarijiet. Mela ħan prova saret kritika fuq l-autorizzazzjoni tal-glifosat. Hemm ukoll konflitt mal-WHO fuq dan il-suġġett, kanna laqa preċedenti fejn is-sultor ċekin għalinna li kien jaħdem anke ma' Facebook. Dinja forsi pjuttost xi ħaġa eh, li pjuttost eh, kontroversjali fuq is-suġġett tal-glifosat. WHO tal-inqas ippubblikat ir-rapport tagħha. U jekk qed ngħidu li m'hemmx riski u nwaslu għal riċerka oħra li mhix taqsek pubblika mela tara li jkollok kas u jekk ikun hemm kwalunkwe ċans ta' dan il-riskju tittuża il-prinċipju ta' prekawzjoni. Jekk nużaw dan il-prinċipju ma jkunx hemm glifosat, sakemm ma jkunx hemm involuti xi lobbies. Grazzi ta' sew, l-Ravali Miss, grazzi Signora President. Sor Direttur, jena dejjem ser nammillek il-favur li nikritika għax jenna nafu li xulxin, mux ħan nitkalmu fuq li glifosat, daħan nitkalmu fuq xar id-dieħel. Jena però nibza mill-fat illi għana dan il-proċess ta' diħed deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea li fil-bidu tiegħu ikun hemm studji xjentifiċi finanzjati u anke forsi mmexxija minn dawk illi fl-aħħar mill-aħħar fl-aħħar minn dal-proċess se jibbenefikaw finanzjarjament. Din insejħula komitoloġija u tibda minnek. L-industrija ser tatikom evidenza xjentifika affidabli u minnajr ebda kontrol demokratiku l-Kummissjoni toħroġ deċiżjoni u aħna mbad dajem nkunu sorpriżi li hemm xi tip ta' konflett ta' interess relatat ma' dawn l-istituzzjonijiet ma taħsibx li il-proċess ta' ta' deċiżjonijiet għandu jkun ibbażat fuq anzi huwa ibbażat minn dawk illi fl-aħħar mill-aħħar se jibbenefikaw finanzjarjament minn dan il-ftejm. <coughs> Grazzi l-Onorevoli Rivasi. Grazzi, Signora Presidentu, grazzi, Sur Direttur tal-li qiegħed hawnhekk fosna għax E, iktar ma nistaw nintaqaw u niddiskutu l-problema ħjar ikun. Mela, jina najt. Illi, b'din l-aġenzija hemm bżonn ta' fiduċa u ċerta performance. Il-problema tal-glifosat huwa jfisser telf ta' din il-fiduċa. U nispjega għaliex meta kien hemm din il kontroversi din il-polemika bejn il-WHO u l-EFSA, Kienet eh, polemika illi kienet fuq il-fatt illi l-EFSA studjat biss sostanza attiv u il-WHO studjat il-prodott attif. U għalek, aħna deputati Ewropej għanna bżonn nħarsu il saħħa tal-konsumaturi. U għalek, konsumatur Ewropo fil-Greċa, fi Franza, f'Ġermanja ma jużax il-glifosat imma il-Roundup. U il-Roundup nafu li għafna għanna xi għandu 500 komponenti u lek jiena eh, sibt artiklu li rigwarda l-EFSA u jgħid li mhux hemm biss bżon ta' studju fuq sostanza attiva imma l-menu prodott farmaceutiku illi għandu din is-sostanza attiva u għalek xejn ma xekkelx xejn ma xekkel l-lefsa illi jiċċekkja il-detalji li jagħti l-informazzjoni li jagħti l-konsumaturi x'jiġri issa il-Ministru tal-Ambjent tagħna se tipprojbixxi prodotti u m'għandix il-ħiliet tal-efsa li se tajdela kollox illi jolqot prodotti pal telomaid illi assoċjata mal-glifosat tista' twassal għal kanċer. U għalhekk din hija l-kritika tagħna kien hemm bżonn li nanticipaw il-problema u inti ma milċek u għalhekk jekk m'għandniex il-fiduċja fik Ehm, maħnix se nimxu l-qoddim so fil-futur. Grazzi. Eh. Grazzi l-Onorevole Sic, grazzi s-Signora President. Jena għandi zewċ kommenti fil-qosor. Grazzi tal-li jgħad fosna, sur drattur, grazzi u koll tal-li t-wġeb il-mistoqsijiet tagħna. Jena nixtieq insaqsi, jekk tistax t-informana dwar il prezidenza ta' ormoni f'ċertu laħmijiet u xini il sitwazzjoni bħalissa fil-qosor forsi. Jekk situazzjoni u xtejra l-aħjar jew le. U anke kwistjoni l-importanti għal ċittadini Ewropej. Dejjem iktar provi illi illi l-kwalità tal-prodotti tal-ikel mill-istess produttur eh, f'katina kbira tal-supermarket ta' ħwienet f'dawn l ekim sejħa eh, stat membri ġodda, il-kwalità ta' bejn is-stat membri ġodda u dawk u tnax Eh, ta' qabel hija differenti pereżempju għandek Repubblika Ċeka l-Polonja għandek varjetà fil-kwalità li hija differenti minn dik tal-punent fil levant l-istess prodotti għandhom l-istess prodotti għandhom ingredienti differenti u kwalità hija għar. L-Onorevoli Grott. Grazzi tassew. Jiena jaġbuni l-oġenziji, imma kultant jamlu għadifiċi ma ta' jkunu jridu deċiżjonijiet fuq il-glifosat. Anke fuq il-neonicotinoids, fuq il-glifosat u WHO, il-verdet tagħhom kien li dan huwa eh, element li jista' jikkawża l-kanċer. Iżda, kien hemm ċertu dubji u saru studji li mhumiex disponibbli għal pubbliku dan ma jiffaċilitalniex ħajjitna anzi jagħmlilna ħajitna diffiċli. U għalhekk aħna nemnu li glifosat għandu jkun projbit. Għandu jkun projbit skont l-evidenza li għanna sissa. Għanna il- għanna ċertu sustanzi oħra u koll li għanna nikkonsidraw u dan għetu wassal l-ċertu tħassib fil-kostituenzi tagħna. Intom wasaltu għal konklużjoni ġdida fuq il-neokotinoids u għet jgħidu li dan huwa ta' teddida għan naħal u se jkun hemm evalwazzjoni mill-ġdid fl-2017. Bil-evidenza li għanna s-sistat, s sugġerixi li kunem proibizjoni fuq il-dawn il-kimiċi Grazzi, onorevoli eh, li grazzi sur u l għandek raġuni li tajt li ħafna drabi għedin nimportaw pjanti minn bnadi oħra. U dan zgur li kien il-kas fil-kas fil ta' xilella u kimiċi oħra li qegħdin iwaslu għal ħsara kbira ta' miljoni ta' euro. Anke ta' test li jinsabu fil dwili Kanna 18 il sejm ta' għapparti t-tip. U dawn huma li huma huma FTAs u għalhekk kellna nissagrifikaw is-saħħa tal-pjanti minħabba dawn l-FTAs meta jkunu negozjati dawn il-ftejmiet u meta jkun hemm din id-dimensjoni tas-saħħa tal-pjanti l-EFSA tkun involuta tinstema jinstema l-leħen tal-EFSA xi ħadd tisaqsi lill-EFSA x'inhu l-aspett tas-saħħa tal-pjanti u jekk din hi xi ħaġa li nistgħu li l-EFSA tista' tinforma l-negozjaturi l-oħra dwarha Grazzi, grazzi tal-intervent tijak. Il-rivoluzzjoni teknoloġika u xjentifika li qed ngħixu e, huma huma hija maġlin ħafna u forsi ma tlaħaqx ma biex tagħti risposta għall-isfidi li semmew hawnhekk. Bħala Unjoni Ewropea għandna bżonn nieħdu pożizzjoni, pożizzjoni ċara u pożizzjoni li tagħti anka ċertu fiduċa. Għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq is-saħħa pubblika wara kollox, intom semmejt li hemm bżonn budget akbar biex eh, tkunu tistaw ta' fondi li riċerkaturi jina naħseb li jemżon u kol pjattaforma indipendenti ta' riċerkaturi riċerkaturi mill-istati membri, però l-pjattaforma tkun indipendenti sabiex minnaħa ta' EFSA jħod toħroġ informazzjoni li nkun nistaw noqogħdu fuqha. Is-soċjetà ċivili importanti li dina tkun parti mill-deċiżjonijiet li tieħdu f'lessa naqbel ma dan. U kif nistgħu ninvolvu l-soċjetà ċivili? Hemm pjattaformi ta' konsumaturi dawn jeżistu u hemm bżonn ukoll iżjed trasparenza, iżjed informazzjoni u t tikkettjar Jiena jidhirli. li intom fidejkom għandkom is-saħħa pubblika hija xi ħaġa mill importanti. Allura nistenna li tieħdu impenn eh, leja. Barra minn hekk punt ieħor huwa illi ma rridux naraw biss soluzzjonijiet nistgħu insibu bir-riċerka, imma kif nistgħu nitrasferixxu mbagħad dak eh, l-arfin. Għandna pereżempju eh, il-bidja, s-settur tal-bidja. Mhux importanti biss li jkun hemm tikketjar fuq il-prodotti agrikoli jista l-informaw anka l-bdiewa dwarhom. kellim l-Onorevoli Filner fil-qosor. Qegħdin e, nakkużaw ħafna e, l-direttur hawnhekk maħmiex qed joġobna fuq ix-evidenza ta' xjenza fuq aspetti differenti, l-cloning u aspetti oħra u dejjem nikkritikaw l-istituzzjoni li supposta tatina il-sġeramenti xjentifiċi. Dan għattu qabber se jkun nerġa' ngħidu. Dan juru kol kritika tal-IPCC aħna ma joġbuni dawn il-xjentisti u joġbuna xjentisti tagħna, imma aħna bħala membri tal-Parlament Ewropew kif nistaw nibnu iktar fiduċja din hija l-aktar ħaġa importanti minn flok ma namlu karriera politika billi neqirdu il-fiduċa li hemm meħtieġa. Is-sur Eichhout, inti qed tagħmel din il tqabbel WHO ma' din l-evidenza xjentifika. Eh, le, risposta kienet le, dan qed tagħmlu inti. Il-President tajt jek ġibkom tamlu x-konverzazzjoniet bejnietkom. Eh, Sekulok t-konkludi f'ħames nuti jek joġbok forsi tista t-konkludi u forsi t-batomna bil-miktub. Grazzi tassew ta' dan eh, l-mistoqsijiet li naħseb li huma sinjal tajjeb. Il-ħames nuti mumiġ sinjal tajjeb għax impossibbli nidħol fid-dettal kollu li intom tlabtuni naddilkom. Forse nistanabatulkom bil-miktub il-glifosat huwa suġġett importanti ħafna u għalhekk nixtieq nitkellem dwar il-glifosat u l konflitt li għandna mad-WHO. Aħna m'għandniex konflitt ma' WHO u laqas ma' l-ajerk. Fid-WHO iridu niċċaraw il-fatt ukoll li hemm entità oħra speċjalizzata fid-WHO fuq il-plant il-JPR il-Joint Plant Protection Residues fejn il-WHO tinfor tara kif ser tavalwa l-evidenza. Fi rigward ta' dak li tu intom li aħna nużaw studji sigriti, l-ewwel net l-użu ta' dawn l-studji sigriti u l-inħarsu lejn sustanza attivi u mhux lejn il-prodott tal-ikel e, il-Parlament flimkien mal-Konsil kienu dawk illi waqfu il-leġizlazzjoni li taħta jiġu evalwati il-prodotti tal-produzzjoni tal-pjanti l-essa tevalwa s-sustenza attivi. Il-Kommissjoni tieħu deċiżjoni għabbażi l output tal-efsa u ta' fatturi oħra leġittimi biex tawtorizza jew tawtorizza mill-ġdid sustanzi għal perjodu ta' żmien u hemmhekk biss l-Stati membri jistgħu jkunu involuti bir-rwol speċifiku biex jevalwaw il-prodotti li jkunu est li jiġu eh, eh, imposti fis-suq. dawn il-co-formulants dawn huma għalhekk sabriti fir-regolament li aħna rridu insegu. Imma dak li rajna aħna biex nwieġeb ukoll mistoqsijiet tagħkom, għax il-Kommissjoni salbitna nħarsajn il-co-formulants hija użata Eh, mal-glifosat li tajlo amin, aħna rajna illi dan it-tajlo amin jista' ikun eh, fattur li wassal għal kanċer u għalek suġġerina li l-Kummissjoni tkompli taħdem fuq dan. Issa l-efsa l-esta li tappoġġa l-Kummissjoni u l-Istati membri biex ikunem l-ista ta' prioritajiet għal performance u biex dawn isiru skont il-pjerita tagħhom. Aħna lesti għalhekk li nappoġġaw il-Kummissjoni u l-Istati Membri. B'mod armonizzat ta' kif tiġi evalwata tal formulans Issa fuq dawn l-istudji. Deni dan huwa kriterju legali illi l-applikanti li tipprovdi l-informazzjoni l-istudji illi jagħtu biżejjed xieda li l-prodott huwa sigur. L-applikant irid jagħmilha din il-ħaġa dan huwa kriterju legali jekk ridu affarijiet differenti jridu nibdlu l-kriterji legali għaliex l-applikant irid jipprovdi studji, studji li jsiru taħt ċertu kondizzjonijiet taħt regoli tal-OECD, tal-OECD, e, prattika ta' laboratorja tajba u l-efsa ikolla aċċess għad data prinċipali u mhux dejjem taqbel mal-rizultat eh, li joħroġ bih l-applikant u dan aħna l trabu evaluazzjoni minn ġita xikolna aċċess għal din id-data prinċipali u aħna nużaw għalhekk l-evidenza xjentifika kollha disponibbli. U anke il-konklużjoni tal-ajer għaf fl-evalwazzjoni tagħna u fil-konklużjoni finali tagħna. Essa tuża l-iktar sors tist kam jista' jkun evidenza l U din tista' tkun waħda mir-raġunijiet ta' differenzi mal-lajk għax aħna ħarisna lejn l-ammont kbir ta' provi għax aħna għanna aċċess u ma deċidow illi ma jarawx dawn il-provi għax għandhom regol differenti u aħna konvinti illi huma għamlu xol tajjeb bħalma minn aħna bla dubju ta' xejn huma għamlu ħidma xjentifika tajba imma b'qafas differenti eh, b'mekanizmu regolatorju differenti u għalhekk mhux sor ta' sorpriża li r-riżultat ikun differenti u din u dan mhuwiex preċedent eh, ta' sikwiet lajek u s-sistema Ewropea kellhom riżultati differenti imma Anke sistema Ewropea iktar iktar stretta jekk tippermettu li ngħidlek fil-klassifika tagħha u sistema for, like forsi tkun iktar stretta hija biss issa għax is-sostanza hija l-glifosat illi wasanna għal diskussjoni politikament eh, tant imqaqla. U għalhekk mhijiex sitwazzjoni li nixtiequ aħna aħna stidinna lajk biex tkun tista' tiddistudja mod xjentifik imma qatt ma ġiet organizzata din il-laqa hija opportunità li tlifna se nkomplu nipprovaw ikonna dan id-dialogu xjentifiku għal futur għanna bżonn insibu mezz kif nistgħu għahjab ma l imsieħba internazzjonali tagħna biex nevitaw situazzjoni bħal din. Situazzjonijiet li huma ta' konfużjoni għal min jieħu deċiżjoni u lek għanna bżon namlu pass ieħor fil-kooperazzjoni tagħna u jkollna provi simili, metodoloġiji simili biex hekk nevitaw dawn ir-riżultati differenti. Wis nibsa' Signora President, tħares għal l-ħames minuti għaddow u ma nista' nagħmel xejn iktar. Għandi mażra, jisni forsi nistan niġi lura bil-miktub u jina interessat ħafna li nkomplu dan id-dialogu u nwieġeb il-mistoqsijiet u nitgħallem il-mistoqsijiet tagħkom. Forsi fejn tasbu li aħna maħna t-namlu xomma, jien naħseb li l-lefsa tagħmel dak li tista' u tagħmel kollox so. Grazzi ħafna. Grazzi speċini illi il-ħin kienet jafas ħafna. Point of order. Għanna opinjoni illi miex l-opinjoni l-iktar importanti li għatma kena fuq l-agenda ma nistawx impoġġu din, din dan il-punt fuq l-agenda bar l-obsinar, dan il-punt huwa ferm iktar importanti dan il-mistider mux dejjem jgħat maħna jina li kiku inti iktar ħin u impoġġu dan il-punt għal wara l-obsinar, il-punt li jmiss Jina minix il-kap hawnhekk ma eh, nid-deċidix jiena. Jiena ħad biss il-post tal-President. The answer is no. Le, il-risposta hija le fil-qosor dispeċini. Mannix il-ħin fuq l-agenda wara l-offsinar u ma nistawx namlu kif qed tissuġġerixxi int. I come back, I would come back whenever you want. Meta tridu jiena niġi lura. Aħna Meta taħsbu li għandkom bżonn ninkunaw, jiena niġi dejjem. We will schedule another meeting. Iva, jkollna la oħra mad-direttur. Thank you. Grazzi, issa, morru għall-axar punt, il-ċrida kontra traffikata bnedmin fil-relazzjoni testajn tal-Unjoni Ewropea, nadi l-kelma l-rapporter il-sur Miroslav Mikolasik. Jek joġbok. Grazzi ħafna, Signora President, jina senżon fil-qosor ħafna u senżon mal-fatti. Jekk tippermetti nattira attenzjoni ta'kom, eżis kollegi, it-traffikar ta' bredmin issa waħda mir-rejati l-iktar ħorox, l-iktar serji għax il-bredmin isiru biss oġġetti. Eh, dan it-tip ta' skjavitu jikser il rittijiet fondamentali tal-bniedem ma' traffika jisfuttaw nis vulnerabli għal gwadan finanzjaru dan huwa kontra il-valuri eh, tana kontra il-fatt li l-bnedmi ma jistidux parti bis kummerċali. il-Karta ta' Drittijiet Fondamentali Ewropea eh, tfakkarna illi hawnhekk fil-qalba tal-kwistjoni hemm id-dinjità tal-persuna. U għalhekk jiena nilqa l-inizjattiva f'waqta biex nittrattaw din il-problema li hija tant importanti u li hija ta' tħassib kbir. Iktar minn 20 miljun persuna madwar id-dinja jiġu traffikati għax xogħol għas sfruttar sesswali jew huma l-sira. It-traffikar tagħmel parti mill-leġiżlazzjoni Ewropea tagħna bħala ir-reklutaġġ, it-trasport, it-trasferiment, il-ken u l-akkoljenza ta' persuni anki skambju trasferiment ta' kontroll fuq il-persuna konċernata permezz ta' teddit jew l-użu tal-forza jew għamli toħra ta' koerzjoni ta' ħtif, ta' frodi, ta' tal-abus ta' poter u ta' pozizjoni ta' vulnerabilità. Jew il-fat li wieħed jagħti jew jirċevi ħlasijiet biex il-persuna tat il-kunsens tagħha l-kontroll fuq persuna oħra għall-iskop ta' sfruttament man tamar il-dinja kolla e, hemm dan il-fenomenu li joqgħod kważi kull pajjiż bħala pajjiż ta' oriġni jew ta' transitu jew x'imdaqqiet taħlita ta' tnejn. Gruppi vulnerabbli huma it-tfal l-iktar, persuni li huma persuni anzjani, jew e, persuni għal sfruttament sessuali, nis li għandhom disabilità, jew il-foqra u biex nkunu nistaw niċildu mod effiċenti kontra mliet differenti traffikat tal-bledmin, għanna bżon nkunu konsistenti mhux biss fuq l-approċċ Ewropew tagħna fuq territorju Ewropew imma anki barra l-frontieri tagħna b'rabta ma' pajjiżi terzi, jiġifieri ninsistu fuq klausli ta' ħarsin ta' dizzijiet tal-bniedem u għalhekk ekina nilqa' strategija Ewropea tagħna fuq l-ekkim sejħa tlet eh, il-protezzjoni tal-vitmi, il-prevenzjoni tal-reati u il-prosekuzzjoni ta' min jikommetti dawn il-reati. Bil il-komitat tana qed jifoka fuq is-saħħa pubblika nixtieq nattira attenzjoni tagħkom mod partikolari għal kwistjonijiet li huma inklużi fl-abbozz tal-opinjoni tiegħi. L-ewwel net, il-professjonisti mediċi huma kważi l-uniċi illi jkunu l-flowel ehm, kontatt mal-vitmi għax vitmi jiġu eh, u jintaqa' ma' tabib per eżempju u dawn in-nies tas-settur mediku jkunu konxi tal-indikaturi ta' traffikar tal-bedmin biex ikun jistgħu jkoperaw b'mod effiċenti mal-investigaturi mal-forzi eh, ta' pulizija u l-care workers u koll għandhom rwol importanti ħafna fil-reabilitazzjoni u reintegrazzjoni tal-vitmi fil-ħajja ta' kuljum tas soċjetà minn ġattini punt issa Kummerċi illegali traffikata tal-bidmin għal tneħħija ta' l-organi, jett nitkellem fuq kummerċ illegali għal tneħħija ta' l-organi u koll jiksru il-dritt tal-integrità tal-persuna u għand ovvjament hemm konsekwenzi mediċi dejjema u għal stant ikun hemm konsekwenzi mediċi u psikoloġiċi li hemm bżonn aħna nprovdulhom il-kura. U issa niġi biex nagħlaq illum iktar minn qatt qabel fuq dawk li huma sar-rifuġati. U il-kriżi tal-migrazzjoni fl-Ewropa għandna bżonn nagħtu każ għal eh, traffikar tal-bnedmin għax dawn il-popolazzjonijiet huma tassew vulnerabbli. Qed inżid hawnhekk ukoll dak li m'għandix fin-noti tiegħi u forsi smajtu fuq l-eluf ta' tfal mitlufa fil-proċess tal-migrawzjoni din l-aħħar sena. Eluf ta' tfal ma nafux fejn jinsabu. U naħseb li diġa vittmi ta' dan it-traffikar. Esis kollegi, qed nistenna bil-ħerqa d-dibattitu tagħna fuq dan is-suġġett u nittama flimkien nkunu nistgħu nċildu dawn il-qatti tant ħorox permezz adozzjoni ta' leġislazzjoni effiċenti. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Dalli. Ċer, fil-fatt it-trafikar tal-persuni huwa l-iskjavità tal-lum il-ġurnata, punt li rapporter jirreferi b'mod tajjeb għalih. U meta nitkellmu dwar trafikar tal-persuni, qegħdin nitkellmu dwar vitmi li ħafna drabi jiġu esploitati sesswalment imġela jamlu ċertu xolijiet u jagħtu ċertu servizzi, inklusu kol involviment f'attività kriminali ifisser li għedin nitkelmu fuq il-violazzjoni tal-libertà u d-dinjità tal-bniedem u fuq reat kriminali mill-aktar serju. Nemmen li dan ir-rapport huwa l-opportunità li nħarsu lejn x'qiegħed wassal biex ikollna aktar persuni li għaw vittmi ta' traffikanti tan-nies, iġifieri x'inhu is-sors tal-problema. U hemm żewġ aspetti li huma rilevanti għal kumitat tagħna u li xtaqt nirreferi għalihom. L-ewwel punt, huwa importanti ħafna li nenfasizzaw l-ixu ta' climate migrants u kif it-tibdil fil-klima jista' ikun sors li jiġi splojtat minn traffikanti tan-nies. Persuni li minħabba raġunijiet ta' tibdil fil-klima ikollhom jitilqu minn fejn jgħixu hija realtà li diġà bdiet tiġri u li rridu nibdew nikkonsidraw bis-serjetà persuni mill-quta għandhom u se jkollhom riskju għal ħafna li jispiċċaw vittmi ta' traffikar ta' persuni. Persuni li jispiċċaw blastat jew aħjar stateless persons kawża ta' tibdil estrem fil-klima huwa wieħed mill-aktar eżempji ċari ta' lakuna legali u politika fil-frameworks internazzjonali. Frameworks internazzjonali dwar tibdil fil-klima u anki dwar drittijiet tal-bniedem għadhom dajfa wisq biex jipprovdu assistenza immirata lil climate migrants. U inoltre, tajjeb nenfasizzaw li sal-ġurnata tal-lum mem lebda definizzjoni legali ta' xinu climate migrant u aħna bħala Parlament Ewropew għanna nenfasizzaw aktar fuq dan. It-tieni punt huwa n negozju illegali ta' traffikar tal-persuni għall-organi umani li rapporter jirreferi għalija. Huwa fatt li jeżistu loopholes fil-liġi u anke nuqqasijiet serji fl-infurzar tal-liġi partikolarment f'pajjiżi li għadhom qegħdin jiżviluppaw l-aktar meta tqis il-globalizzazzjoni u t-teknoloġija fil-qasam tal-komunikazzjoni partikolarment id-darknet li qed joħolqu spazju ideali għal kriminali li lan tagħhom huwa li jitraffikaw organi tal-bniedem. Skont il-ġnus maquda l-aktar vulnerabli huma l-homeless, tfal minn familji foqra u immigranti. L-Istati membri rridu jintensifikaw il-kooperazzjoni taħt l-auspiċi tal-Interpol u l-Europol biex jindirizzaw il-problema ta' traffikar tal-organi b'mod aktar effettiv u l-Kommissjoni Ewropea flimkien ma l-Istati membri għandhom jieħdu miżuri biex jipprevjenu dak li huwa magħruf bħala transplant tourism billi ħejju linji gwida li jindirizzaw dan it-tip ta' traffikar. Grazzi ħafna u nħares il-qoddim biex naħdmu fil-qrib ma' rapporter. Thank you. Now, Miss. Grazzi, il-Signor Temes Makar issa. Grazzi ha. ħafna President Ixtenni ringrazza rapporter għal dan il-bidu eccellenti pala koordinatur għal grupp tijar fil sottogrupp għadrittijiet tal-bnidem u eh, bħala membru tal-Komitat tal-Affarijiet Barranin jiena rajt din ir-realtà tad-dbatija ta illi narawa adozzjoni illegali, kummerċ illegali ta' organi, traffikar ta' tfal, jistħoq ilhom kollha l-attenzjoni tagħna u għamilna il-punt li dan għandu bżon ikun fil-qalba tal-leġislazzjoni komunitarja. Anki din l-opinjoni tal-Komitat Envi għanna bżon attraw l-attenzjoni għal dan it-traffikar illegali ta' l-organi. Frida Rippons li kien hawnhekk għabli għamel ħafna xogħol hawnhekk u forsi aħjar nibqgħu konsistenti meta nġu għal kummeċ eh, kummerċ illegali ta' organna bżon inwafqu dan it-traffikar u eh, nifokaw fuq l-inforzar u nikkastigaw minnu ħati. Naseb in-nies irdu jerfaw ir-responsabilità tagħhom mhux injorawha, speċjalment in-irtiġa li nifokaw fuq il-prevenzjoni u fil-kampanji fuq il-perikli u għanna bżon nibbasaw u kol da kollu fuq il-politika tal-vicinat tana. Barra kollox dan u fenomenu transkonfinali u għalek fenomenu Europea għanna bżon nkunu konxi ta' dimensjoni interni mux nirrikonoxxu biss id-differenzi fil-provista u l-forn u it-talba fuq il-territorju Ewropew u kol eh, iġal illi kunem spazju ideali u koll il-mil-funtiri tagħna għalek eh, eh, eluf ta' Ewropej qed joħolqu dan is-suq u dinja sfida kbira għanna bżonna traw l-attenzjoni għal fatt illi n-numru ta' organi eh, motija jizdit u naħdmu iktar fuq kooperazzjoni mal-Eurotransplant u l-Scambio Transplant għal ġabra ta' tessuti u l-istati membri illi mumiex firmatari għal din l-Assoċjazzjoni ta' Kooperazzjoni jiġu mħeġa jagħmlu hekk. Ovvjament mbagħad l-ekonomiji ta' skala, dawk li huma e, trapjanti tal-organi għandi bosta emendi għabbażi tal-kummenti li għandi, Signor President, u nistenna bil-ħerqa li naħdem Thank you. Now, uh, Mr. Omar. Grazzi, Sur Omar. serai assez bref. Euh, Grazie, President, fil-qosor. L-ewwel qed nirringrazzja relatur tax-xogħol li jagħmel. Kieku ma nfakkarx il-fatt li l-Unjoni Ewropea bdiet l-idea tal-iskjavitu, inkun eh, qed inkun ipokrita, ġifieri aħna għandna xi ftit esperjenza dwar dan. Fil-fat, il-kommerċ fl-skjavi kien l-ewwel eżempju ta' globalizzazzjoni kapitalista. U propju għalhekk li bdiet l-iskjavitu, issa reġanna l-iskjavitu magħna forom ġodda u għandna l-globalizzazzjoni, issa l-kapitalizzazzjoni u l-kapitalizmu għanzi u dawn għal darboħra huma ehm, il-sorsi tal- iskjavitu moderna tal-lum. Issa, għan itkellem dwar kwistjoni li tikkonċerna naħna fil-Kumitat tas-Saħħa, però rrid nkunu eh, konsistenti fl-approċċ tagħna. Meta qed nitkellmu dwar kwistjonijiet ta' affarijiet barranin. Per eżempju għax illum qed nagħmlu kummerċ ma' ċertu pajjiżi, per eżempju ġuni f'moħħi l-pajjiżi tal-golf, illi eh, fil eh, huma l-ewwel li jiċħedu d-drittijiet tal-bniedem. Għandna wkoll ir-relazzjonijiet aħna ma' kumpaniji multinazzjonali li kultant huma ta' oriġini Ewropea illi f'pajjiżi ta' tielet dinja ma tanċi trattaw it-tfal kif suppost, anzi ħadmu tfal fil-fabbriki tagħhom. Imbagħad issemmiet l strategija ta' tliet pez, Naħseb li hija strateġija tajba Eh, rridu fil-fat nżidu l-sforzi tagħna sabiex najnu l-vitmi u b'mod partikolari najnu l-tfal u l-nisa. Finalment, Issa la wasalna f'dal punt ma nistawx ninsew l-10,000 tifel u tifla li għadhom kemm sparixxew fl-Unjoni Ewropea u l żgur li diġà qed jiġu sfruttati b'elf mod differenti. U dina xi ħaġa li kulħadd tisaqsir nifsu kif jista' jkun illi lum il-ġurnata fuq territorju Ewropew li jisparixxu 10,000 tifel u tifla. Minkejja da minkejja l-ħafna forum ta' ħarsin illi għandna li jeżistu kemm anke fil-sistemi legali tal-istati membri xorta sparixxew dal elef tifel u tifla, jiġifieri dan ir-rapport verament wasal f'waqtu u nittama li bekk għajem daqsxejn il-kuxjenza tagħna. Grazzi l-Sunjura Awken. Għan nitkellem bid-Danis bil-lingwa tiegħi. Grazzi. President u grazzi anka lil Miroslav dan li organizza dan id-dibattitu. Naħseb illi huwa dibattitu importanti. Barra minn hekk irridu nkunu konxi tal-fatt li hawnhekk qed nitkellmu dwar il-kummerċ eh, kollu ta' organi umani fostom anka il-bnedmin, il-fusom. Rajna zida esponenzjali f'dan it-traffikar, specialment ta' nisa għaliex hemm talba kbira għall-ovuli tan nisa Kien hemm insemma il-fatt li hemm ħafna nies li qed imutu minħabba m'għandniex biżejjed organi disponibbli ma mhux minħabba fek ta' qed imutu għax huma morda u għawek irridu nqodu eh, b'seba mittajn l-organu l-organu tal-bnida ma mandux ikun dritt ma nistawx najdu li n-nies qed imutu minn mart minħabba li m'għandhomx organi disponibbli. Eh, organu uman huwa dejjem rigal, huwa donazzjoni u trid titrattah bħala donazzjoni illi qed jagħmel l-differenza bejn ħajja u mewt, isek qed tagħti rigal ta' ħajja imma blebda mod ma tista' inti toħloq pressjoni fuq in-nies li jħossuhom illi jridu jagħtu l-organi tagħhom ta' bil-fors dik qatt m'għandha seħ. U eh, naf li fil-passat ħriġna rapporti dwar x'kondizzjoni ta' dikun hemm rabta mad-donazzjoni tal-organi. U hemm ħafna affarijiet tajbin illi konna namlu u li għandna nkomplu namlu, imma għawda l-ħafna pressjon li għed t-trasformana f-suq sħiħ tal-organi. U naħseb parti mill-eżerċizzju ta' prevenzjoni ta' dawn il-krimini tant koroħ li nisimaw dwarhom. Eh, illi ħafna jibżaw li ħajaffetwaw l-tfal. U hemm numru ta' eżempju eżempju oħra, per eżempju ta' nies li jihdu organi ngħidu aħna kliwi mbagħad jomordu. Imma għawek ta' minn u l-fat li ħadd mandu ma jista jħoss li għandu dritt għal xi organu illi dawn mandu eh, dawn l-organi għandhom ikunu meqjusa sempliċement bħala rigal. Sur Pedricini. Grazie President. Grazie President. Mela, eżis kollegi, na najt illi Kif intqal qabel eh, dak li tiġri bil-fluss ta' migrazzjoni li ġin jiġi minn Afrika ta' fuq u eh, minn eh, Bant Nofsani, qed ifisser li issa dejjem mżida f'dan is-sfruttament ta' organi issa dawn illi dak il-persuni illi jieħdu l-organi ovvjament qed jaraw dan il-fluss ta' nies li ġew hawnhekk tfal, nies mingħajr identità, mingħajr xogħol, tfal illi qed il ġenituri meta qasmu l-Mediterran jew is-Sahara u għalhekk huma mira faċli ħafna daw it-traffikanti tal-organi u għalhekk aħna għandna bżonn nagħmlu priorità minn protezzjoni ta' dawn it-tfal. U fl-2007 l-WHO qalt il-5 sa 10% tal- ta' pjanti kollha tal-fwiet eh, jiġu minn organi il-juma illegali u għalek dan ifisser xi 5000 pjanti il-juma illegali u din iċ-ċifra dejjem tiżdied. U skont WHO dejjem um, ehm, 20% ta' dan trafanti u kollu ma' illegali u għalek l-Unjoni Ewropea għandha bżonn eh, kollha organizmu jew entità fejn inkunu nistgħu jkollna skambju ta' informazzjoni biex inkunu nafu l-oriġni u l-perkors ta' kull eh, organu, ovvjament mbagħad ikun hemm riservatezza ta' min ta' l-organu. Qed ikun hemm bżonn tektar monitoraġġ, iktar kontroll ta' nies ta' dinja medika li jagħmlu parti minn eh, dawn it-tapenti u jkun hemm iktar kastigi. Għandna bżonn ninvestu iktar fuq il-pubbliku stess biex ikunu jafu iktar xed jiġri anki fuq eh, l-isptarijiet jiddependi wkoll mit-tobba stess illi jkunu iktar konxi kunu jafu meta persuna tmut dak l-istadju delikat jekk il-persuna rridx tagħti l-organi tagħha jew le, u għalhekk non repanda bżonn taħdem biss biex il-pajjiżi kollha eh, jirratifikaw il-konvenzjoni fuq eh, l-organi biex ek ma jkunx hemm iktar illegalità. Merci, Madame la Présidente. Grazie ħafna, President. Ja nixtieq nirringrazzja r-rapporter għal-rapport tajjeb ħafna tiegħu u jiena naqbel mija u mija fil-mija. Għandna bżonn insistu fuq il-fatt il traffikar tal-bnedmin Eh, hija mrabta mal-prostituzzjoni, ma' traffikar ta' l-organi u l-komitat tagħna għandha bżonn għandu bżonn ikun jgħid tiegħu meta niġu għal politika stenta l-Unjoni Ewropea qed naħseb għat-Turkija u għall-Ukrajina eh, fejn eh, WHO tajt li qegħdin fl-istadju tnejn Eh, ġifiri attratta tal-persuni, u għalek il-riski għas-saxħa jeżistu traffikar illegali u multiplikazzjoni ta' eh, mart li ġi trasmess sessualment. U għalek għanna bżon illi eh, nkissru dawn il netwerk sa' kriminali u jina napprezza ħafna eżis kollega fuq l-insistenza tijak fuq l-adozzjoni ta' dawn it-tfal lejn Ewropa u r-riskju ta' traffikar ta' dawn in-nisa illi mbagħad jagħtu it-tarbija ta' ħames xi u għalhekk aħna qegħdin niftħu kapitlu ġdid għal eh, tfal u nisa li jsiru biss merkanzija nabżon nirreaġixxu lejn din kontra din l-industrija illi eh, l bermin isiru biss eh, isom oġġetti prodotti fuq katalogu u dan affarijiet qegħdin jeżistu f'kondizzjonijiet medikali li huma tassew ta' Grazzi, grazzi l-interpreti tal-li qed jifmu s-sitwazzjoni li għandna hekk għandha dil-kelma l-Kummissjoni ehm, pero bl-Ingliż jekk jogħġbok l-servizz ta' interpretazzjoni ħajjaqaf. Honorable members of the Parliament, I address you on behalf of the Office of the EU Anti-Trafficking Coordinator, Dr. Mirja Vasiliadu